Dear colleagues. Kollegi. Ija, nerġaw nibdu. Sessjoni dwar nofsinhar nibdewha bil-punt numru 11 tal-aġenda tagħna nasmiħ pubbliku fuq il-finanzi sostenibbli, finanzi pubbliċi. Nilqgħu maħna il-Erika Michel Alietta, and Eh, u Joshua Ryan Collins il-mistidna tagħna, grazzi tal-ilqajtu l-istedina tagħna għal dan is li qed isir fil-kuntest tal-rapport l-inizjattiva tal-ikon dwar il-finanzi sostenibbli. Peress li qed nistennew ukoll l-ewwel proposta leġislativa minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea li suppost toħroġ f'Mejju kif tafu. Aħna dan is-suġġett ilna intu importanza u għalhekk tajjeb li dejjem nistgħu jkollna mistiedna distinti biex jiddiskutu s-suġġett magħna. U Michel Arietta mod partikolari huwa espert fuq is-suġġett tal-regulation, regolazzjoni. Tajjeb li ġifiri niddiskutu nitu fil-fond fuq il-kategoriji differenti fuq is-suġġett Il-kellima mistidna tana għandhom 10 minuti biex indirizzaw il-komitat, bat nisimaw minnant il-rapporter u mill-membri l-oħra li jixtiequ li jitkellmu fuq is-suġġett. Mela, nisimgħu l-ewwel lil Eric Asher l-inizjattiva tal ġusma Uda tal-World Environment Program. Fidejk, Iva, grazzi ħafna. Eh,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 xibbanek u gruppi ta' l-assikurazzjoni matul l-Lert Summit ta' 92 frio kienu għalu li l-industrija finanzjera kella jkollha rwol għal iktar sostenibilità. Umbat, ġifiri din minna ħarġet il-UNEP Finance Initiative li jina Ehm, il-direttur tal-laqda l-UNEP FI fl-2006 ma' Kofi Annan u l-Global Compact aħna bdejna bil-prinċipji tal-investiment responsabli il-lum 7% ta' investiment fuq livell dinji dejjem naraw li l-investiment ikun responsabli fl-2012 ma' Ban moon aħna ħriġna bil-prinċipji ta' Sustainable Insurance ġifiri 25% tal-premium tal-assikurazzjoni dinji. Umbat, bil-Stock Initiative tal-ġnus Mauda u koll edin naraw għanna il-credit rating assessments li qed naħdmu magħhom, jiġifieri veru li għamilna progress dan is-settur anki minn tnejn u design, is-soċjetà u l-ambjent tagħna eh, tibdil li anki dawk il-membri dak ismin qatt ma kienu joħolmu bihom intom tafu xinu eh, x'inhuma l-istatistiċi l-2017 kienet it-tieni l-iktar sena Eh, sħunna li għatkonna konna nafu l-2016 biss, mbagħad kien hemm araw ġara il-katastrofi, l-uragani, Harvey, Irma u Marija, l-arar fl-Azja li nafu kemm eh, ġabu danni. U r riski, r responsabiltajiet mhux biss għandhom xaqsu ma l-klima il-manager ta' risorsi naturali u koll dawn se toħloq problemi għal il-ktajjen tal-provvista il-50% tal-wetlands, 40% tal-foresti u anki 35% tal-mangroves dawn intilfu eh, matul din dan l-aħħar mit-sena. Is-settur irid jara li Eh, ibiddel ikun iktar ikollu approċ ta' risk management jara wkoll riski ta' tranzizjoni għat tibdil biex verament ikonna ekonomiji li ma li ħarsu lej il-klima u anki ma jużawx daqshekk korbonju. Hemm bżonn li l-impatti jkunu iktar pozittivi. Għalek, ġifri, edin fi żmien kritiku il-xol tal-High Level Expert Group on Sustainable Finance huwa um, f'waqtu dokument importanti u anki nifli fih naraw ix-xogħol li qed ċina tant huwa importanti għalina fuq il-livell dinji l-Kummissjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea kollha kemmi tixtieq li jkun hemm fir-riforma finanzjarja li jkun hemm ukoll is-sistem finanzjarja sostenibbli din huwa pont importanti għax l-Ewropa se tkun dimnet u ukoll għall ekonomija soċjetà sostenibbli. Nixtieq issa biex nagħti xi rekomandazzjonijiet għall-action eh, plan tal-finanzjament sostenibbli. sostenibli li qed jipprepara din il-kumitat. Port an exemplary set of recommendations that if aħna naraw il-set rakkomandazzjonijiet li jekk implementati interament joffru opportunità lill-industrija ta' finanzjarja Ewropea għall approċċ sostenibilità integrata. Il-feedback għandu jiġi studjat bħala mod ta' kif is-saħħa eh, rakkomandazzjonijiet eżistenti fuq kwistjonijiet pendenti mela dawn huma numru ta' rakkomandazzjonijiet l-ewwel net dwar il- kamp ta' applikazzjoni l-partijiet interessati minn kelli l-kamp ta' applikazzjoni tal-HLEG report dwar sostenibilità komplessiva fi referenzi għall esg u l-SDGs daw tur istess rikonoxxu li fl-istatut ta' twad rekomendazzjoniet jifukaw fuq il-green component u f'dan l-element il-klima u l-gassijiet effett serra u l-mitigazzjoni tagħhom. Apparti dan, il-finanzi sostenibli mhumiex biss strument intern fl-Unjoni Ewropea, dan narawhom ukoll bħala strument għal tiswija ta' pressjoni minn barra, s-sigurtà, s-sigurtà tal-ikka l-immigrazzjoni, il-pilastru ta' żviluppar tal-SDG mhux preżenti fil-paper Issa, in-nuqqas rappresentazzjoni bankarja tal-HLAG huwa ta' tħassib dwar l-ambitu tal-eżerċizzju l-partit interessati għan rikmandaw li ikun importanti għalli si illi evalwaw il-level ta' ambizzjoni jekk jixtiequ li jkun hemm finanzjament sostenibbli. U l-banek ikunu valuti zjed li fil-follow-up tal-azzjonijiet, il tassonomija It-tassonomija huwa element unifikanti fil-qafas komplessiv tar-rapport il- Tassonomija proposta tindirizza gradwalment numru ta' suġġetti ta' sostenibilità, l-identifikazzjoni ta' attivitajiet, teknoloġiji u setturi speċifikament sostenibbli, anke bi sforzi regolari l-espansjoni ta' din it-tastronomija, l-approċċ ta' bazat fuq is settur ikun immirata għal flussi eżistenti għal linji imprenditorjali u tas settur il-tifxil teknoloġiku ekonomiku li għaddej u uh, jeħtieċ dan it-tip ta' approċ f'ekonomija avvanzata u kull ma jmur iżet msejsa fuq teknoloġija u s-servizzi il-modelli u l-kumpaniji ħajkunu iżjed bazzati fuq l-impatt ħaj specializzaw fil-mobilità mill milli beħt tal-karozzi fuq l-efficienza enerġetika milli fuq l-impjanti enerġetiċi ħana nemnu li ESG għandha tieħu approċċi iżjed holistiku analiżi ekstra finanzjarja u tevalwa l-impatti pożittivi u negattivi u f'dan l-istess uh, nifs tkun qiegħda taħdem fuq il-tlet pilastri ta' żvilupp sostenibbli. Aħna nemnu illi għad teħtieġu nidentifikaw xi kun l impatt pozittiv ħajkun qed jgħin l-SDG u l-impriżi u l-finanzi. Aħna kontenti nżommu mal-progress tal-Kummissjoni bl-istabiliment ta' għafaz għal l-impatt finanzjarju pożittiv u għata biex naraw li dan huwa diġà inkluż fil-abbozz ta' rapport fuq it-tassonomija. Il- ħiliet fiduċjarji, il-ħidma fiduċjarja tal-UNFFI imur lura l-2005 meta ġiet ikkummissjonat l-ewwel rapport fuq suġġett imsejjaħ Fresh Fields Report li wassal għal ħolqien tal-prinċipji ta' investiment responsabbli bl-involviment ta' erba' mit ehm, policy maker, regolatur u investitur minn 15 il-ġurisdizzjoni fil-fiduċri duty in the 21st century Pero neħtieġu iżjed sinjali espliċiti fil-qasam ambientali soċjali ta' gvernanza il-rapport HLAG għandu messaċ ċart rikonoxximent ta' fatturi soċjali u ambientali u l-importanza tagħhom għal kwistjonijiet ta' investiment il-fatt li fil-proċess ta' ta' deċiżjonijiet ikun hemm integrati u proċessati aspetti varji minkejja il-MIFID Nej u odot servizzi finanzjarji oħrajn għandhom obbligi għall-investituri aħna nemnu li dawn jiġu ċarati aħjar fl-Unju fuq livell Unjoni Ewropea da san nistaw nablu mal-approċ propost. Importanti li jkompli jsir progress l-assigurazzjoni, il- l-iktar parti importanti tax-xogħol tal-assigurazzjoni u għal ġestjoni tar-riskju il-UNFFIs eh, dan u r-World Triplu tal-Industrija ta' Assigurazzjoni fl-iżvilupp sostenibbli għal ġesturi tar-riskju min iġor riskju l-investituri istituzzjonali. Il-HLEG eh, bir-rakkomandazzjonijiet tiegħu fokalizjat fuq r rwol ta' investiment tal-assikuraturi Fil-fatt l-assigurazzjonijiet jgħinu l-komunitajiet biex jifmu jiprevjenu u jnaqsu r-riski permezz ta' l-analitika u l-modelli ta' tnaqqis ta' katastrofi u prevenzjoni ta' telf. Dan jistaw jibbenefikaw mill-arfin tal- l-assigurazzjonijiet bil-modeling tagħhom għax xenarji varji għal ġestjoni tar-riskju u ma jassorbu xoks eh, minn ċikluni, arar, nixfi, terremoti, accidenti u mart il-prezzijiet tal-assigurazzjoni t-premja fil-fat eh, il-sinjali tal-riskju, t-premja il-disforzi għatnaqis tal-riskju ta' t-sinjali eh, tal-riskju kwistjoni ta' sostenibilità qegħdin jiġu msejsa fl-attivitajiet tal-qalba tal-kumpanija tal-assikurazzjoni, pereżempju l-PSI qegħdin imexxu inizjattiva fuq il-gwida globali l iżviluppar l-integrazzjoni tal-riski tal-ESG. U dan isir fil- Osma kollha tal xol tal-assigurazzjonijiet aħna qegħdin naraw il-wol differenti tal-assiguraturi u l-wol jista' jkollhom fil-appoċ trasformazzjoni għal ekonomija sostenibli, resilienti u inklusiva kważi spiċċajt jgħid il-kellim fuq drittijiet tal-bniedem kien hemm ċaqli importanti fuq drittijiet tal-bniedem il-prinċipji gwida ta', ta nazzjonijiet maquda fihom prinċipji bażiċi għal rispett ta' drittijiet tal-bniedem minnaħar wadan l-Komunità Ewropea u hija marbuta ma l-implementazzjoni tal-UNGPs u l-istituzzjoni finanzjarji Ewropej huma impenjati fil-proċess biex jiġi ċarat l-UNGP xi jfisser fil-prattika din l-aġenda miex riflet sa fl-HLEG u għal stant tista' tispiċċa l-barra mill-ofsa politiċi għal finanzi sostenibli. Dan wassal l politika frammentata u sinjali varji lis settur privat issa dwar l efficienza enerġetika u l-infrastruttura sostenibli. Irid ikun hemm tnaqqis ta' tliet kwarti tal-emissjonijiet globalment tal-2050 li dan jirrikjedi 300 biljun eh, dollaru annwalment għadda stant ħajkun hemm bżonn ta' finanzjament privat li jinkludi anke l-ifed illi aħna lesti naħdmu flimkien magħhom għandi rapporter fil-fat ta' unnek. Min kelli mux ma jus normalment pa' infrastruttura minħabba id-daqs t-xkejken u s-sida mfarka il-natura dejjema tal-binjiet u il-termini lock-in tal-karbonju, rizorsi, u l-użu tal-rizorsi ifissru illi għandek iżjed dinamizmu u jekk inti taqat n numru ta' sistemi enerġetiċi fuq il-bjus ta' djar tibda tara infrastruttura virtuali għal da' stant fuq l-efficienza enerġetika u l-infrastruttura sostenibli ħanna naħsbu illi fil- parti tal-efficienza enerġetika ta' rapport H-leg għandu jkun hemm referenza espliċita u għandu jkun hemm anki possibilità ta' aggregazzjoni mill-istituzzjonijiet finanzjarji għal finanzjamenti meħtieġa. Aħna nixtiequ anke ndaħlu fil-mandat tal-infrastruttura l-Ewropa biex ikun hemm il-possibilità tal-ħoq tal-miri. Grazzi ħafna. Thank you. Now. Grazzi ħafna. Michel Ajeta il-Konsiller għaċ-ċentru ta' xjenza u id-bassir. Kurrikulum twilu interessanti, Sur President, grazzi ħafna tal għonek. hawnhekk. Għanitkellem bil-Franċiż sabiex jiena fuq dan suġġed da san diffiċ nisprimi ruħi aħjar. Insistera sur deux points. Jisa nitkellem principalment fuq żewġ punti, meta nitkellmu fuq il-politika l-ekonomija politika. L-ekonomija hija ir-responsabilità politika sabiex il-finanzi tkun tista' teleb il-traġettorju tal-liġi il-futur. Tan Donc la meta nitkellmu fuq il-futur hemm ir-riskju kollettiv li jista' jiġri wara li kunu deċidow id-deċizjonijiet il-nis tal-politika un kella nis tal-finanzi dawn ir-riski jiġu minn ċertu inċertezzi, inċertezzi radikali eh, li eh, l-evalwazzjoni tal-riskju tas-soltu ma jkunux bizzejiet dawn ibidlu il-finanzi politika b'tet modi L-ewwel net għandek il-vulnerabilità finanzjarja, il-klima, joħolqu riski sistematiċi li għatmarajna bħalhom u li jitolbu kol metodi ta' assikurazzjoni li jkunu kol differenti mill dak li ta' fil-settur finanzjarju ta' soltu għax il-modi tal-evaluazzjoni ta' riskju mhumiex l-istess. Umbat, dan ifisser li jkun hemm ehm, prioritajiet politiċi e, ma jiddependux miċ-ċikli tal-elezzjonijiet, ta dan importanti u l-kooperazzjoni transnazzjonali hija importantissima sabiex il-ġit il kollettiv anki bil-nukun e, ġodda ikunu tajbin għall-ambjent. L-impatt politiku huwa neċessarju għall-Unjoni Ewropea, ġu ma nidux nibqaw bedejat partiġjani u kol koerenza l xi 30 sena sabiex is-settur privat ikun implikat, ikun hemm ukoll il-garanziji għalhekk kif se naslu għal dan kollu jiena naħseb li l-ewwel l-idea prinċipali biex niddeċidu x'għandhom ikunu lil prioritajiet tal-investiment hija huwa l-kunċett tal-valur miżjud Ewropew. Il-valur miżjud Ewropew ġifiri li flimkien mal-budget tal-Europa u risorsi propji dan li jista imur e, u e, imur ukoll li l-in mill-prinċipju ta' sussidjarjetà ġifiri ikun hemm sitwazzjoni e, kulħadd jirbaħ minna u fejn ma jaslux l-istati membri l-Unjoni tista' tasal. U għalek jiena insemmi li l-budget tal-Unjoni Ewropea għandu jkollu kol risorsi propji eh, li ovvjament jikunu jiddependu fuq il-prioritajiet li niddeċidu għall-investiment. Għalhekk issa min huma l-atturi u l-istrumenti. Mela, l-istrumenti qed nitkellmu fuq il-tariffi tal-karbonju, eh, di mhux ħaġa sempliċi kif kienu jaħsbu l-ekonomisti fil-bidu, ovvjament ir-rati tal-karbonju Eh, tfisser li ma nużawx daqshekk karbonju u anki għandħalli effett fuq l-innovazzjoni. Imma hemm ċertu eh, alternattivi l-ewwel net it-taxxa tal-karbonju eh, kulħadd jafa imma wieħed irid japplika din iġib riżorsi lill-gvernijiet ma ma tiggarantix li jkun hemm tnaqqis fl-emissjonijiet Eh, il-regoli tal-cap and trade u kol rajna li diġa kienu daħlu fisseħ u jekk inkomplu eh, fuq dawn id-dritti ta' min jien iġġess polluter pays irridu naraw jekk eh, kif se navvanza bil-ceilings tal-emissjonijiet biex inkomplu il-mod ta' kif qed tevolvi l-ekonomija ġifiri li, li tmur għall-aħjar, dejjem titla' il fuq Imma hemm tielet indikatur importanti il-prezz nazzjonali ta' uh, shadow price qed nitkellmu hawnhekk li nsibu fl-investimenti finanzjarji sabiex l-investiment ikun immirat lejn l-iżvilupp u l-ekonomiji ħadra għandek il-prezz tal-karbonju u ta' dawn l-attivitajiet għandhom jevolvu biex nkunu carbon neutral fis-suq ġifiri dan eh, jista' jkun strument li jista' jintuża, ma jista' jintuża ma xi ħaġa oħra. Mbagħad hemm il-mod ta' kif tista' tinbidel jinbidel il-finanzjament għal proġetti kbar għal investimenti differenti. U hemm problema għax l-entitajiet ta' finanzi jridu jarraw verament il- xse jirrendu da, da l-investimenti fil-proġetti kapitali. Nafu li ġifiri ċertu investiment ma jġibx returns mal-ewwel u kol ċertu pressjonijiet oħra, per is-suq li ma jurix x'inhuwa il-ko-benefiċċju ta' ġifri pereżempju li jkun hemm inqas niġġis is-sigurtà tal-enerġija, anki li wieħed jinvesti fis-saħħa dawn l-affarijiet ma tantx nafu dwarhom. Jiġifieri l-atturi finanzjarji huma differenti minn dawk li, li nafuhom is-soltu li nafu bħalissa għanna il-banek pubbliċi ta', ta l-investituri pubbliċi, li jistaw jifinanzjaw proġetti kbar li jkunu fuq medda twila ta' żmien. Umbagħad għandek l-investituri istituzzjonali li għandhom ċertu responsabiltajiet u li għandhom il-possibilità li jinfluenzaw il-gvernijiet u hemm ukoll il-banek ċentrali li ukoll iddaħlu fil-politika tagħhom il-finanzjament lejn, lejn ekonomija ħadra mingħajr il-banek ċentrali ma jistax ikun li naslu. Issa, kelmtej għax baqa li ftit ħin fuq il-politika makroekonomika. Il-modelli tagħna dak anki il- għanna il-monita u għanna l-atturi finanzjarji kif nistaw il-politika ekonomika naddua għal trasferiment lejn ekonomija ħadra anki jekk għandna problemi bil-diverġenza teknoloġika per eżempju. Tlet tlet strumenti li rridu nġibu li jaħdmu fl-imkien naqduhom it-taxxa eh, l-karbonju, il-fat li nataw inċentivi finanzjari għall-investiment aħdar u rata tal-imax sabiex isir l-investiment fil-lejn ekonomija ħadra. Meta namlu eżem, nieħdu eżempji u il-model Nordhaus, House, li juruna ċertu riżultati imma minn modelli oħra, it-taxxa hemm bżonn titla ħafna biex dak li jkun ma jibqax juża teknoloġija li tniġġes. Bekk ġifiri dan se jġib telf anke min jinvesti eh, fil-kummerċ tradizzjonali. Ovvjament, umbat, jikunem reazzjonijiet politiċi li jiblukaw u koll riformi bħal dawn. Et nitkelmu fuq eżempji għawnek. It-taxxa fuq il-karbonju flimkien ma eh, għajnuna eh, finanzjarja ġifiri t-taxxa ma tkunx daqshekk olja imma tibda tola ftit ftit u peress nkunu qegħdin indaħlu eh, strument ieħor li favorixxi il-fatt li ma tintużax ma jintużax il-karbonju. Ovvjament dan dan għandu kol x'jaqsma jaqsam mal eh, il-riżultat ukoll fil-qasam soċjali. Ġifieri vantaċ, imma ir-riżultat hija li tranzizzjoni tkun iktar bil-mod u jekk it-tranzizzjoni timxi iktar bil-mod jista' jagħti il-każ li jkun hemm devjazzjoni għal ċertu eh, ċertu traġettorju li jkun qed jitla. Ġifieri jekk inti għandek il-carbon tax bil-imkien ma' sussidji u, u rata ta' imax baxxa għall-investiment, il-settur ekonomija l-ħadra tkun iktar attrajenti għax tkun qed tikkumpensa għal telf li jkollok f'setturi oħra. Għalhekk bekk ikollok tranzizzjoni li tkun aħjar li tkun sejra għal dħul aħjar. U s-settur finanzjarju ma jkollux dawn il-problemi li jrid ilaħħaq ma' dawn ix-xoks il-rata tal-imax kim sejħa ħadra favorevoli tkun qed tafavorixxi il-green bonds per eżempju. Imma dan biss jista' jiġri jekk ikun l-involviment tal-Bank Ċentrali. Il-Bank Ċentrali jista' jagħmel dan fil-politika makroekonomika tiegħu u għax u jkunem biex jagħti l-garanzija għal soluzzjonijiet tajbin biex il-tranzizjoni eh, tkun waħda mingħajr toppi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Mela. Issa ngħaddu għas Ryan Collins mill-Institute for Innovation and Public Purpose. Grazzi ħafna, President, grazzi ħafna tal-li stidintuni għawnek fostkom il-lum jina għan nifoka l-kommenti tijaj fuq il-settur bankarju u l-politika monetarja u regolamentazzjoni finanzjarja li huwa il-qasam tijaj. Fil mill-Institute for Innovation ġewwa Londra. Aħna naraw li il-rapport għax fatt għandu fil-fatt punti varji li huma tassew importanti fostom il biljoni u biljuni li neħtieġu annwalment biex nagħmlu sajja pallakuni lakuni li hemm fil-finanzjament. Neħtieġu nimmobilizzaw il-, -il settur privat hemm numru ta' atturi mhux biss swieq kapitali u Eric għadu kif sa fuq ir-rwol illi Is-swieq kapitali jista' jkollhom iżda l-capital markets u s-swieq minn dak il-lat meta huma jonfqu jew jinvestu qegħdin jonfqu jew jinvestu flejjes eżistenti għandastant qegħdin jieħdu flejjes minn parti tal-ekonomija qabel jonfquhom. Naħal oħra l-banek kummerċali u l-banek ċentrali meta jonfqu u ma jistaw joħolqu flejes ġodda setat ta' xiri, setat ta' xiri ġdida fil ħol jen ta' kreditu, iżdet mill-li oti ta' kreditu, il-għaliex meta inti tkun qed toħlu eh, self dak li tkun qed tagħmel. Għandastant, jekk ħanifaċċaw l-iskala ta' din it-tranzizzjoni naħseb din għandha tkun il-fattur ċentrali nħidu nota tiegħu. Sfortunatament ma hemmx evidenza li s-sistema bankarja bħalma ġiet mibnija bħalissa kapaċi tlaħħaqa dan għaliex il-kambjament klimatiku huwa proċess diffiċli u l-impatt tiegħu huwa pjuttost imprevedibbli hemm ħafna dinamiċi li mhumiex linjari involuti fil-proċess li joħolqu runway feedback loops il-permafrost li idub u jippermetti li jkun hemm ir-rilaxx tal-metan mill-art dan ti tipprevedih ġeneralment il-qafas iffukat fuqu fit-bassir ikun sena l-ħames snin. Palma diġa rajna mill-kummenti ta' Michel M mispricing sistemiku fil-suq palma semma Nicholaston dal huwa l-ikbar falliment tas-suq. Il-mistoqsija hi jsir nagħmlu dwar dan. Naħseb li biċċa kbira tal-kontributi fir rapport Ashleg huma importanti daw ta' tassonomija fil-fatt dak kiljem suġġerit mill-qafas CSG e u kol merħba Ta' Dak li għas fil fir-rapport huwa attenzjoni ulterjuri għal kif is-sistema bankarja nġibuwa tappoġġa t tranzizjoni. Naħseb li l-iskadenza taħt il-carbon assets tal-banek issa wasal kważi fit u ma fadalx żmien li noqogħdu nistriħu fuq il- disclosures volontarji kellna oqfsa eh, komplessi fis-swieq finanzjarji li ġew injorati mill-biċċa kbira tas-settur bih ftit m'hemmx raġuni illi ġalna naħsbu illi minħabba li regolaturi għal l-Banek ċentrali qegħdin jitolbu lil banek li jkun hemm disclosure illi dan sejri seħħa dawn għal dastant issa rridu iva għom fil-beraħ fuq bażi obbligatorja. Però naħseb neħtieġu nieħdu pass li lin waħda mit-talimiet prinċipali tal-kriżi finanzjarja kienet illi l-swieq pal postis fejn għandek s-swieq eh, li inti tħallihom jagħmlu li jridu jaħdmu tajjeb dan madux kredibbli l-banek weħedhom jekk tħallihom jiżviluppaw il-miżuri ta' riskji tagħhom ħajwasslu għall-investimenti spekulattivi u l-bżieża għal daqstant ġi żviluppata il- politika makroprudenzjali xi wħud mill-Banek Ċentrali bħal Bank of England għandhom dan it-tip ta' qafas eh, li fl-Ewropa kontinentali hija pjuttost differenti s-sistema. Wet mill-osma prinċipali ġew identifikati wara l-kriżi fejn kien hemm riskju sistemiku kien fil-sejt market fil-fatt jekk inti kont tipprova tipperswadi l-Banek Ċentrali biex ikollhom biżed kapital għal self il- Proġibra kienet tkun ma nafux kemm kbir riskju ma nistawx inkunu ċerti jekk hix bużiqa jew le aħjar t-naddaf wara li tħammeġ. It-tweġiba l-lum bil l-informazzjoni li għanna bl-arfien dwar li moddi tidher li ta' riskju ir-riskju sistemiku ifisser li ma tistax tistrieħ fuq il- regolazzjonijiet makroprudenzjali għal dan ir-riskju. Dak li għanna bżonnu intervent per qudiem il-politika makroprudenzjali edha appuntu tagħmel hemm bosta banek ċentrali qegħdin jisforzaw il-banek ikollhom iżjed kapital għal ċerta self fosthom il-proprjetà iżda anke korporazzjonijiet finanzjarji illi jidru li huma spekulativi għax ma jkunux qegħdin l-ekonomija reali u dan qed jaħdem fil-Svizzera hemm korrelazzjoni bejn korrelazzjoni ta' żieda ta' kreditu u tnaqqis tal-self għal dastant l-Unjoni Ewropea u l-ECB għandha tieħu dan bis-serjetà u għandha tikkonsidra l-ammont ta' kapital jew forom oħrajn ta' gwida l kreditu biex jiġi appoġġat l-investiment ekoloġiku u biex nevitaw il-produzzjoni tal-gassijiet effett serra u disodu ta' karbonju illi qegħdin joħolqu il-lokin ta' karbonju. Issa hemm modi oħrajn ta' kif dan nistgħu uħa parti mill-isfurzar tal-żama tal-kapital jista' jkollok buffers kontroċikliċi hemm ħafna self eh, lil ċerta setturi tal-karbonju li forsi jistgħu jkunu jeħtieġu kapital eh, kollaterali ola. Per eżempju, Franza għandek gwida tal-kapitali la tiġi użata għal snin u snin għall appoġġ li ċerta setturi tal-ekonomija li titlob bank li kollu 30% tal-balance sheet tagħhom li jkun iffukat fuq qasam partikolari. Is-self għall-enerġija rinnovabbli hija parti minn dik il-programm ta' priorità implementata bil bank Ċentrali. Tajjeb li kieku jkun hemm possibilità li dan jiġi studjat fi żjed dettall. Il-Green Supporting Factor huwa l-alternattiva li jkollok inqas kapital għal Green Loans hija idea tajba oda politika ħażina li xintijat tipperikola l-istabilità finanzjarja fit-tentattiv tiegħek biex iżżid il-kreditu, il-flus ta' kreditu fil-partijiet it-tajba tal-ekonomija da stant jiena nippreferi il-fattur penalizzanti jew il-gwida l kreditu Nixin nikkonkludi billi ngħid li eh, tajn dwar il-politika finanzjarja b'mod iżgħar ġenerali u dan huwa l-qalba tal-rapport li l-politika fil-fatt ma semmitx wis eh, dan huwa problematiku għalija li sibija ta' joħolqu kull xahar 60 biljun euro u dan għandu effett fuq l-ekonomija Ewropea. Iżda l-kriterji ta' sostenibilità mhumiex parti minn dawn il-kriterji ta' kelli rrid ngħid u li neutralità tas-suq mhux l-istess bħal sostenibilità jew il-neutralità tal-kambjament klimatiku. Hemm riċerka mill-London School of Economics illi tajt illi il-xiri ġew immirati iżjed lejn is-settur ta' karbonju oli dan li xedin jixtru corporate bonds, bonds tal-kumpanija bis-CSP illi minnu nnifsu jiddiskrimina kontra l-kumpaniji żgħar li ħajkunu dawk li qegħdin jinnovaw fil-settur tal-enerġija rinnovabbli u għalda stat naħseb li dan għandu jiġi indirizzat u s-sejħa tiegħi lill sibi i illi inkunu l-mexxejja f'dan is-settur għal l sibi ma tagħmilx dak li suppost qed jagħmlu l-banek u sevalwa l riskju tal-karbonju tagħha fuq il-balance sheet tagħhom stess u tara anke l-kollateral meħtieġ fis-self lil banek dak ikun ta' eżempju għal kumplament tal-Ewropa u naħseb ikun pożittiv. Thank you very much. Grazzi ħafna tal-kontribuzzjonijiet tiegħek. Ikolli ngħid illi ma naqbilx ma' punt wieħed li semmejt inti fuq il-supporting factor hija veru l-alternattivi jistgħu jkunu iktar effettivi iżda Għizzita tal-kapital, forsi mhix xi ħaġa daqshekk pożittiva se ġifiri naħseb li fl-aħħar mill-aħħar għanżamu kif inhi. U il-fattur ta' rapportar jista mhux ħaj wasal għal rektar regolamenti ma naħsibx illi din hija nistaw naskludu għamil nistgħu minħabba li fl-opinjoni tiegħi L-alternativa tista' tkun li ma nagħmlu xejn ġifieri. Jiena din il-kompożizzjoni organika ta' eh, miżuri li s-sugġerxa s-suralietta toġobni u anka il-regolamenti finanzjari jistgħu jikkontribwixxu għal dan. Hekk kif qed inti. Iżissa jmiss lir rapporter tagħna u li shadow rapporters l-oħrajn biex jitkellmu U ħanitlob lil Markus Ferri biex ikompli jmexxi. Moli, jekk jogħġbok, grazzi ħafna li tlet kellima tant smajna kontribuzzjonijiet tajbin u sibja minna ħatakom li intom esperti li żgur li benefikajna l-koll. Jiena fir-rapport tiegħi jew anke fir-rapport eh, li il-professjoni l-qasira manka f'dak it-twal rridu nasbu fuq eh, il-ġrida kontra il-bidla tal-klim fuq l-lat ambientali qed nitkellmu fuq is-settur finanzjarju nqas fuq il-settur bankarju. Jiena naħseb li t taxonomy li hija proposta fir-rapport hija sirja u importanti u hemm bżonn li aħna kollna ċertu gwida fuq dak li huwa tajja pal-ambjent, iżda aħna tamajna hekk li jkollna approċċ iktar sofistikat. U diffiċli nippruvaw insibu mod ta' kif nistgħu nirriflettu il-mod ta' kif l-affarijiet qegħdin jinbidlu b'taksonomi iktar fissa u naħseb li din hija xi ħaġa li tista' tkun sfida lina l-koll. Għan investigaw daqsxejn issa fuq suġġerimenti iktar radikali jiena wkoll Naħseb nista' naħdem ukoll naħseb ukoll fuq it-taxxa tal-karbonju din hija xi ħaġa li nistgħu nanalizzaw anke fl-aħħar sena tal-mandat tagħna jekk ħadd ieħor jaqbel u anke l-possibilità tal-gwida fuq il-kreditu u influenza fuq il-fatt ta' kif il-Bank Ċentrali Ewropew jista' jissellef il-flus. Ġifieri f'termini ta' mistoqsijiet naħseb nista' nifoka fuq din kwistjoni ta' assigurazzjoni riskju. Jiena interessata ħafna fuq il-punt li qed issemmi li aħna maħniex qed din nużaw biżjed l-assigurazzjoni bħala ġestjoni tar-riskju iżda naħseb li din hija diffiċli li tagħmilha, speċjalment meta aħna din nitkellmu fuq sitwazzjoni ta' nuqqas ta' ċertezza. Il Il-rapport ta' iġlek fil-fatt hija tisemmi bħala użu eċċessiv tal-fertilizzanti eh, fil-qasam tal-bidja telf ta' artijiet u ħamrija prezzjuża, pereżempju aħna din naraw illi ħajkun hemm bini wkoll li ħajibqa' jinbena minkejja l-fatt li jista' jkun meqrud mill-arar jew mill-kondizzjoni ambjentali. Nixtieq insaqsik kif taħseb li dan jista' jtejjeb ir-riflessjoni tar-riskju. U apparti minn hekk nixtieq insaqsik minħabba illi ma jidrilix li inti tkellimt fil-Bank Ċentrali Ewropew ħadd ma semma il-Bank tal-Investiment Ewropew ma tikollhom ħajkollhom reviżjoni din is-sena. U xtaqt insaqsikom jekk intom taħsbux li ħad toħroġ xi ħaġa partikolari minn din ir-reviżjoni. Naħseb li vera kienet mistoqsija dubjuża di tal- tal-gas ġifiri jiena naħseb li għandu ikun hemm inqas kostruzzjoni ta' aeroporti u inqas użu tal-fossil fuels. Iżda xtaqt inkun naf x'inhi l-opinjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Issa il-kollega li jeser Pitikajnen. Grazzi ħafna tal daw il-preżentazzjonijiet li verament qed ikkontribwixxu affarijiet ġodda dwar kif dan jista' jintuża bħala parti minn riskju sistemiku. Għandi xi ħaġa waħda li qed tinkwetani fuq din il-proposta. Ikolli ngħid illi ma tantx jiena komda bil-green taxonomy u li nagħtu iktar priorità l-investimenti ambjentali minħabba illi jistgħu jkunu riskjużi ħafna fuq il-livell finanzjarju jew inkella jkunu ġestiti ħażin ħafna. Jiġifieri ma toġobniex din il-preferenza nistgħu nagħtu lil preferenzi l-investimenti iktar ambjentali Importanti li l-ewwel naraw li daw jkunu investimenti sostenibbli. U dwar il-possibilità ta' brown taxonomy, ġifiri illi l-fatt irri aħna rridu nqisu kemm ħajqu minna jekk ma nħidux azzjoni. Iżda jiena jkolli ngħid illi aħna maħniex qegħdin insemmu hawnhekk il-punt tal-indikaturi minħabba illi it-tmien indikaturi tal emissjonijiet ta' tas-CO2, konsum tal-materja prima, liema klassijiet, eh, flima klassijiet nistgħu nikkategorizzaw dawn il- il-materjali jiena naħseb illi iva l-affarijiet hemmhekk qegħdin naħsbu illi dan għandu x'jaqsam ukoll mal mal-analiżi u anke l-ekosistemi jinsabu hemmhekk iżda allura jista' jkollna xi ħaġa li tkun stabbilita u mbagħad niddeċidu kux fil 5% jew 10% fuq ċertu affarijiet li jista' ikollhom ukoll din it-tikketta ambjentali din mhix ħassolvi l-ekosistemi, il problemi tal-ekosistemi. Iżda naħseb li din tista' tkun iktar ta' benefiċċju minn li provaw nidefinixxu x'jista' jitqies bħala ambjentali parti minn hekk jiena ma xtaqx li nserraħ biss fuq il-punt tax taxxa tal-karbonju, iżda nixtieq nkun naf fuq l-indikaturi x'tib ta' oħrajn tistgħu issibu biex ninkludu l-iktar l-ikbar problema tas suq ġifiri l-ispejjeż l-ispiża li aħna ma nħedux azzjoni f'termini ta' regolamenti finanzjari. Grazzi ħafna Paul tixtieq titkellem ukoll? Iva, grazzi ħafna Markus. Grazzi ħafna lill kellima u l-esperti li kienu għawek u tal-kontribuzzjoniet minna ħatakom, dan huwa dibattitu li aħna nilqawh bissieħ. Għanna bżon ta' approċ komprensiv fuq dan is-suġġett. Nasab illi fil-fatt qegħdin tard biex nibdew diskussjoni fuq il-finanzi sostenibbli. Sissa ix-xogħol kien mifrux u eh, mifrut f'partijiet differenti. Iżda kellna bżonn ta' dan l-approċċ komprensiv u naħseb illi qed nara illi daw il-pariri tal-grupp tal livell li verament huwa tajjeb u Iżda dan huwa suġġett diffiċli minħabba li dan huwa xogħol li għadu qed jiżviluppa ġifieri rridu nistabilixxu qafas u fiħdan dan il-qafas naraw li fuq bażi kontinwa naħdmu fuq din. Mistoqsija oħra waħdem l-affarijiet li ħazbuni, hija li aħna rridu nibdew billi nistennew. Il-taksonomija huwa bidu tajjeb iżda m'għandux ikun l-unika ħaġa li għanna namlu għanna naħdmu kol fuq disclosure fuq l-investiment. Għanna jkonna approċ iktar dinamiku u għallura l-approċ għandu iħares iktar il-qoddim. U anka dwar dak li jiena smajt minn ħata żewġ kelliema kien propju kif aħna nistgħu niżguraw li l-inċentivi qegħdin flokom. Jiena nixtieq saqsikom, tistgħu tkunu daqxie iktar speċifiċi fuq dan il-punt minħabba illi dan huwa punt verament importanti u kruċjali biex naraw li din il-bidla tkompli sejra tajjeb. Jiena naħseb li dan il-qafas huwa verament importanti u aħna irridu niżguraw kif il-balance sheets tal-istituzzjonijiet mhux qed iwasslu għal metodoloġija biex naraw x'inhu daw ir-riski. Irridu naraw li kunem inċentiv għall istituzzjonijiet finanzjari biex indaħlu dan kollu fl-investimenti. Hemm bosta suġġerimenti differenti li nistgħu nikkonsidraw. Grazzi ħafna lil Pawlu e, e, issa jmiss lil Paul. Winkol. Ja kiitos kaikista hyvistä puheenvuoroista, joita täällä on käytetty. Grazzi ħafna tal-interventi kollha li aħna smajna illum. Ir-rakkomandazzjonijiet tal-grupp tal-livello li huma bbażati fuq miżuri volontarji ħallibek aħna nkun nistgħu verament niġbru l-esperjenzi tagħna intom taħsbu li dawn ir-rakkomandazzjonijiet li huma bbażati fuq miżuri volontarji huma biżejjed biex jibdlu l-inċentivi fis-suq finanzjarju għalli bekk aħna jista' jkollna għanijiet iktar sostenibbli, it tini kummenti huwa fuq eh, il-leġiżlazzjoni tal-insolvenza. Il-grupp tal-livell li jgħat joffri iktar prodotti tajbin u ambjentali iżda aħna nixtiequ nsaqsu allura kif ħa nikkalkulaw ir-riskju Jekk aħna jkollna kriterji iktar inqas anzi forsi l-problemi ta' telf tal-kreditu jistgħu jkunu għar. Grazzi ħafna. l-Onorevoli Viring, grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni ta'kom għandi mistoqsija waħda. L-investituri dejjem ħajkunu iktar imħajra bil profit fuq l-investiment. Kif nistgħu niżguraw illi dan jista' jsir? Kif nistgħu naraw illi eh, forsi aħna ħanżidu il-profit sta dan kif nistgħu nagħmluh? U fl-istess jien niżguraw illi kulħadd il-partijiet interessati kollha jkunu fuq l-istess livell ħalli ma' inxeklux u ma naqsux l-istabilità tas swieq finanzjarji. Grazzi ħafna sejmis lil Dimitrios l-aħħar kelli. Grazzi ħafna, Sur President. Smajna ħafna affarijiet interessanti naħseb li tikkontribwixxu għal diskussjoni illi kellha ssir qabel u li rridu nidħlu iktar fid-dettall fuqha hemm pajjiżi bħall-Indja u ċ-Ċina illi verament din jagħmlu sforzi kbar f'dan il-qasam. Ftit tilu jiena rajt li ċ-Ċina issa qegħdin jagħmlu iktar investiment fir-riċerka u l-iżvilupp mill-Unjoni Ewropea. Ġifirina naħseb li għanna bżon ta' proposti li jmorru li l-in minn dak li aħna namlu s-soltu u dawnu proposti li jistaw jitqisu bħala verament siwja jina nixtieq illi aħna jkonna rapport illi verament jgħat jitkellem fuq direzzjoni tajba ħafna u dan norbtuħ ma dak li jinti jgħat. Jiena personalment interessat ħafna fuq il-taxonomy kif ukoll interessat fuq kwistjoni tal-disclosure volontarja, non-voluntary disclosure anzi, li di ma kienix ta' soddisfazzjon sissa allura nixtieq saqsi, tista' tina aktar informazzjoni fuq dak li nistgħu nistennew fuq il-pjantazzjoni. Kellna roadmap ċara wkoll fuq dak li għandu jsir bil- passi ewlenin bil-milestones u blodda. Ħadd tkun iktar ġenerali fid-diskussjoni minħabba l-pjantazzjoni huwa ambizzjuż ħafna. U dan jista' jfisser allura illi ħajn wassal għal pjan konkret jew le. Grazzi ħafna met nara lil ħadd li jixtieq jitkellem fil-keġ apparti jien molli mela jekk taqbel nista nuża il-ħin ukoll anka li għad dedikat rapport tiegħek. Mela, il-kellima l-mistiedna, l-esperti, jekk tistaw twieġbu għal 3 minuti u 4 minuti. Iva, ħan iprofa nwieġeb il-mistoqsijiet il-li nista' nwieġeb. smajt tħassib fuq it taxonomi għat qed neħu gost li għat qed tikkumentaw fuq u dan minħabba li huwa strument importanti iżda l-identifikazzjoni ta' affarijiet speċifiċi brabta ma' approċ bazat fuq l lista nafu li din hija xi ħaġa li għandha tkun bbażata fuq approċċ iktar għaqli rridu aħna nkunu f'pożizzjoni l-identifikaw eżattament xinu l-aħjar approċċ issa Fuq l-assigurazzjoni l-ġestjoni tar riskju waħda mill-affarijiet illi semmit kienet illi dawk illi jipprovdu riskju inkollu jagħtu prezz ġdid tar riskju tagħhom u jekk ir-riskju jkun iktar oli milli kien mistenni allura il-prezz jista' jinbidel importanti nippruvaw nevitaw dan u xi ftit mill-affarijiet li jistgħu eh, jsir f'dan il kontest japplikaw ukoll għall-assigurazzjoni. Il-kunċett ta' responsabilità tal-assiguraturi li huma jridu jaġixxu fl-interess tal-klijenti tagħhom u jifmu x'inhuma l-perspettivi f'perjodu itwal ta' żmien pereżempju għal bdiewa għal bidja li xi ħaġa importanti sa fuq relazzjonijiet mal-gvernijiet. Il-gvernijiet huma proprju dawk illi għandhom jappoġġaw il-spejjeż long term tas soċjetà ġifiri huma għandhom it-tarif biex jistgħu jippermettu li l infushom biex jifhmu eżattament x'huma riski ġifiri irridu naraw jekk il- Isfi għandhomx dan l-inċentiv fil-mija biss u investit fuq il-prevenzjoni u fil-mija jew jintafaq biex jirranġaw l-iżbalji ġifiri aħna nafu li għandu jkun hemm iktar investiment fuq l-ippjanar. Mistoqsija fuq li ID. Ma nixtieqx li niddevja, sa nixtieq nfakkarkom li fis-sena 2007 f'industrija li kienet għadha tibda fuq l-enerġija li tiġġedded u biex insalvaw minħabba li ma kienx hemm investiment u kienx hemm kien hemm ħafna leverage u rajna illi dan kien parti importanti wkoll tal-scale-up. Naturalment aħna din nitkellmu fuq portafol ħafna iktar relevanti u rridu naraw eżattament x'attivitajiet oħrajn aħna qegħdin nikkonsidraw mela disclosure volontarja u dik li bijiex volontarji ma nixtieqx ngħid illi il disclosure volontarja jaħjar minn dik li mhijiex iżda naħseb illi fuq il-livell volontarju dejjem nistgħu naraw u nanticipaw dak li jista' jisiru naħseb illi din id-disclosure taqbel iktar mad dan it-tip ta' Eh, skoperta u naħseb li jkun tajjeb li aħna nevalwaw il-metodoloġiji minħabba li jekk naġlu wis jinstaw jista' jkun ma nkunux effiċjenti. Naħseb li issa nista' ngħaddi lill kelima l-oħrajn. Okay, thank you very much, so Messi Aglietta. Merci beaucoup. Il me semble que... Jina, naħseb li għadna nitkellmu fuq il-fat li industrija ġdida trid tiġi żviluppata dik ta' ċertifikazzjoni. Iġifieri, kif tevita il-GHGs mela biex tagħmel hekk trid tara kif se toħloq xi ħaġa li tikkumbatti dan, xi ħaġa li ma nafux kif inhi li li l konsumaturi u l-investituri peress li ma jistgħux jaraw l-istrument il-ġdid eh, ikun diffiċli li jinvestu fih Għalek tajjeb li nipruvaw nimmaġinaw prezz mħabba il-karbonju. u noħorġu bil-prezz ta' l-investiment. Dak li rridu prezz ġifri mnaqqas għandek xi kumpanija li tkun effiċjenti fl-enerġija u tibni l-bini li jkun effiċjenti eh, eh, enerġetikament, irid ikollha ċertifikazzjoni biex tiżgura li jkun hemm biss ammont eh, speċifikat ta' ta' karbonju. Ġifiri, e inti l-kumpanija tinvesti u tista' tirkupra lura ċertu investiment. Ġifiri dan kollu jfisser li l-ammont ta' carbon dioxide jista' jiġi imkejjel u ċertifikat. Bżon ġifiri L-affarijiet pali don biss bottom up fl-investimenti. Għandek lista ta' investimenti li huma possibbli u inti tażed dak li jaqbillek. Minar ma timmaġina l-politika industrijali kollha u l-effetti tagħha. Ġifiri, inti tista' tagħmel investiment tassu imma li wkoll jaqbel mal pjanta ta' Juncker m'hemmx kriterji makroekonomiċi li jgħidu isma l-investiment irid ikun ta' dan it-tip. Ideja oħra jina naħseb li l-Europa għanda dawn il-banek li jistaw jgħinu fl izvilup għax għanda eh, banek ta', ta self dawn il- Daw mux edin eh, parti, pre, eh, parti integrali mill-Europa, mill-sistema mill sistema tal banek tal-Europa. Embanek pubbliċi imma l-istorja Torini jekk inti tpoġġihom fis-sistema u jkunu huma għandhom il- eh, ikunu huma wkoll eh, proprjetarji tas-sistema bix-shares tagħhom, il-proġett ikun ukoll tagħhom il-proġett ta' investiment li jkun definit u dan ifisser li nifsaw nimxu bin ċertu ċifri ta' 300 l 500 ċifiri il-politika tista tkun ma' u ikun qed imexxi il-Bank ta' Investiment Ewropew. Grazzi. Issa, nissimaw li Sur Ryan Collins iva grazzi ħafna. Se nitkellem ftit fuq il-banek pubbliċi u l-Bank ta' Investiment eh, Ewropew dak li fejn għadu kemm ħalla Michel. Iva, jiena nista naqbel ma l-ideja tiegħek ngħidu li li ib mandux jinvesti f'setturi li jużaw ħafna karbonju jew li jnitsu u anki fuq li sibi daw kol dawn għandhom responsabilta fuq il-banek eh, li huma Eh, il-fondi tagħhom huma pubbliċi, ġifri għandhom din ir-responsabilta. Imma anke jekk naqbel ma dan, nistgħu ngħidu li hemm kwistjoni li ġiet identifikata fir-rapport eh, li jekk hemmx biżejjed proġetti li ġifiri proġetti jeżistu eh, li proġetti għal finanzjament Eh, eh, ma tantx għax imħabba l-politika tal-austerita dan dan l-aħħar seba' snin, proġetti kbar daqshekk ma jeżistux. Imma hemm responsabilità hemm il-politika wkoll tat taxxa li wkoll għandha tieħu responsabilità biex toħloq il-ċansijiet il-proġetti fil-renovabli per eżempju fuq il-bini li jkun ukoll jilqa għal ma jħallix taħrab is sħana per eżempju l-insulation, anki dan jgħod tal-pajizi tan nofsenar tal-Europa. E, l-eżempju tal-home insulation, jiġifieri jekk inti per eżempju kollok dan lan, tista umbat tara li l-settur privat ikun e, e, miġbut lejn proġetti li huma viabli u sostenibli mill-lat tal-ambjent naqbel ma l-ideja ta' Michel li għandu jinħala network u il-mexxej tiegħu għandu jkun li CB sabiex il-tibdi li għanna bżon verament isir. Kien hemm punt dwar l-ekonomija ħadra, il-green u l-brown, u minu responsabli. press li jem l-SMEs, il-riċerka tal-IBA tgħid li hemm aġġustament ta' 25% ehm, dan xorta ma kellu l-ebda impatt eh, għal self li jsir lejn is-settur ta' l-SMEs imma irridu naslu jew għal 50 jew 150% biex verament it-tibdil isir. Issa, jekk irridu innaqsu b'nofs tal-banek il-kapitali għandhom il-banek naqsuħ bin-nofs biex il-bqija jistaw jkunu jgħatu pala self għall-ekonomija l-ħadra imma id-domanda għal dan għadha ma teżistix. Ġifri l brown Penalizing Factor mhux bil-fors ġifiri ikollu ikollu rizultat tajjeb. ċifir qed nitkellmu fuq dak li msejħa brown assets tal-banek. Nirdu noqogħdu ftit attenti kemm ngħidu senat anki kwistjoni ta' kredibilità kemm nistgħu mikonna marġin ta' manu hawnhekk fuq il-banek. Iva, grazzi ħafna, grazzi. Niringrazzja il-tlet mistednin tagħna tal-li ġejtu, se nkomplu bl-istess suġġett imma għanna il-rapporti tagħna li simgħu is-Sinjura Iva nixtieq ngħid eh, qabel ġifiri Sinjura Scott Kato titlob jekk tistax terġa' tirrikorri għan dawn il-mistednin il-qudiem. il mistednin il il mistednin il qudiem Mela dawn is-suġġetti tibdil tal-klima inna issa niddiskutuhom, issa qed nersqu iktar fuq l-industrija u naraw hemmx finanzi li biex naġlu tranzizzjoni għal futur sostenibbli il-ftejim ta' Pariġi ġab um, ta' spinta kbira biex namlu id-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija u kif nistaw il-sistema namlula eh, riforma minn flok ma imbidluwa kompletament. Kif smajna diġa l-investiment mux dejjem jaqbel malanijiet tal-klima jew ambjentali, anki ġifri kriterji li jiddeċidu l-gvernijiet. biex naslu għal miri ta' dizvilup sostenibli, jitlob li dan biex nilħu il-miri tal-klima għanna bżon bejn 4.7 u triljun ta' euro għalek tajjeb li noħolqu qafas ta' inċentivi biex naraw li l-kapital ikun qed jiġi pumpjat fil-investiment li hemm bżonn u tranzizjoni um, ambientali għas soċjetajiet tal-Ewropa bekk l-Ewropa tibqa minn ta' fuq ta' uddim fil-ġlieda kontra tibdi fil-klima u um, turi li l-Ewropa għadha tħaddan valuri sodi biex anki a favur il-negozju Meta niġu għal rapport ta' High Level Expert Group, aħna naqblu li dan huwa rapport ambizzjuż. Aħna nixtiequ nagħtu appoġġ politiku għal rakkomandazzjonijiet tagħhom u ngħidu l-Kunsill li nemlu ċittadini tal-Unjoni qed iduru lejhom sabiex il-poter li għandhom il-flus verament jintuża biex inħarsu l-ekosistemi għal ġenerazzjonijiet tal-futur għandi xertu dettal. Għansemmi kemm ħafna minnom l ewwel net irridu nikkonsidraw l-importanza tal-trasparenza, disclosure, legal duties. Rapport jitlob li l-stranded assets jiġu zvelati u anki skont id-direttivi anki tal-rapportaċ l-investituri kollha u l-klijenti supposti kol jirċivu l-informazzjoni kollha fuq it-taksonomija, il-green taxonomy, diġa smajna shadows fuq dan. Rridu li um, lista ta' il-metrics u rridu naraw li dan il-grupp joħroġ blista iktar dinamika u mhux ehm, iħalli barra ċertu assi Hemm bżonn ukoll għal prodotti tal-pensjona ikonna xi parametri dan m'għandhomx jinkludu xi fossil fuels jew inkella infrastruttura tal-avjazzjoni. Sabiex aħna inkomplu nimxu nevolvu kif irridu tajjeb li konna tlet um, standards <coughs> dak minimu skont il-ftejn ta' Pariġi Mbagħad ieħor tan-nofs li identifika dak dawk l-attivitajiet li diġa għandhom impatt pozittiv u tielet il-livell ideali li ninkludu attivitajiet li jista' jġib transformazzjoni u reġenerazzjoni ekoloġika. Rridu niżguraw li l-istituzzjonijiet tagħna jagħtu l-eżempju dawn <laughs> verament iridu jagħtu l-eżempju li IB u li sibi hemm bżonn jindirizzaw min mhux qed jasal ma' dawn l-anijiet hemm bżonn li l-mandati ta' jinkludu wkoll ESG riski tal isg bid-dawn kollox jaqblu mal-ftejm ta' Pariġi jridu naraw li reviews tal-EIB li se din is-sena jiżguraw li fil-futur ikonna biss il-self mill-banek pubbliċi li jkunu jaqblu ma l-għali ta' Pariġi. Irti kunem u kol programmi ta' xiri li eh, li jkunu eh, konsistenti ma' l-SGs u anki ma' l-miri ta' Pariġi. Jiena u kol eh, nistenna bil-ħarqa biex naħdem ma' Shadows nara li nistaw nimxu mm, għanna l-pozizjoni tal-parlament li f'mej nkunu l estis meta tasal il-proposta tal-kommissjoni. Bżon dawn il-anijiet politiċi ikunu ambizjużi u naraw li l-kommissjoni u kol tkun tasal għalijom ikonna dialogu u kostruttiv meta naslu għal proposti leġislativi taħħom. Grazzi, Molly, naddu għax-shadows. Signora Pieti Kainen, Iva, se nilimita ruħi. u ma noqgħodx ngħid kemm ix eh, xogħol sar tajjeb tar-rapporter u nikkonċentra fuq l-affarijiet ftit iktar diffiċli. Jiena ma nafx kif nistaw indaħlu l-edeja tal-indikaturi eh, bħala prinċipju tal-kontabilità eh, eh, f'dan ix-xogħol lejn ekonomija ħadra. Iżna qed insiru ossessjonati bit-tikketta u qed ninsow l-industrija l-maġġoranza tagħhom. Xorta se jkonna bżonn is-siment, sorta għanna bżonnu għal-bini u jekk ma jkonniex sistemi ta' reportaġġ armonizzati eh, li jkunu l-istess fejn inti tista' tqabbel eh, kumpaniji eżempju tas siment eh, minn pajjiż għal ieħor eh, skont il-kategorija eh, mu se naslu. Iġifiri l etiketta l-ħadra mhux se solvi il-problema tal-industrija. jista' jagħti l-każ li naħsbu li ekonomija l-ħadra npoġġu t-tikketta l-ħadra u se nsolvu l-problemi kollha u ma nkunu qed nagħmlu xejn affattu. Il-Green Support Factor. Aħna xettiċi u kol fuq dan għax mannix inħaltu il-performance indicators tal-ekonomija u l-ekonomija l-ħadra kif natu inċentivi f'dan is-sens. Jina naħseb li dan ikun żball għalhekk ma naqbilx. U anki dan jot għal eh, politika ta' xiri tal-ICB. Xista jkun li Jekk li sibi se jieħu din il-linja xiri ġifri għal-prodotti li jkunu favur l-ambjent, sinkun qed nolqu iktar problemi. Dan hu tħassib tagħna di xi ħaġa oħra model bħal dan jista' jurina e, għax għanna bżon flessibilità għal-futur, irridu għat t-izviluppa l-investituri u anki għal-dinja tan-negozju Iva, l-indikaturi huma tajbin, speċjalment jekk nieħdu pereżempju l-SMEs il-mekkanizmi ta' identifikazzjoni tal-rapportaċ mux se jkunu possibli. Għalek ma nistax napplikaw għawek. Xi punti oħra li ir-rwol tal-assikurazzjonijiet Ġifiri, kif dawn jistaw ikkopru il-responsabiltajiet kollha fid-dinja eh, tan-negozju. Qasanna l-fej nibdow bil-carbon dioxide fl-aħħar għax qed nitkellmu hawnhekk fuq il-biodiversità, affarijiet li wkoll huma importanti. Jiġifieri ma m'għandniex illussu li noqogħdu nieħdu settur wieħed wara l ieħor jekk nifukaw biss fuq il-carbon dioxide. Iġifiri kollox ma kollox ix-xogħol tajjeb u jiena qed nistena bil-ħerqa il-diskussjoni tajba intellettwali u anki li se tipprovoka xi ftit. Naħa tal-Parlament, grazzi. Thank you very much, Sipa. Paul. Paul issa. Thank you, uh, Marcus, and thank you. Uh... Grazie, Marcus. Grazie tal-rapport, eccellenti. fil-fatt mill-grupp ta' Sport ta' livello li hemm parir interessanti sa' xorta jgħidu nkomplu nadmu flimkien il-koll biex naslu għal approċ eh, komprensiv u flessibbli biex inbidlu l-dinja tal-finanza namlu għażiet sostenibbli f'sens wiesa. Dan il-bitu tax-xogħol ilha li mista saret eh, u suppost ilna li bdejnija din tirrikjedi bidla għal dak fis-settur finanzjarju, banek, assikuraturi, ġesturi tal-assiza tinkludi anke l-aġenziji ta' rating ta' kreditu u supervizuri dawn il-koll għandhom ruol importanti xilabu fil-proċess li lix huma l-koll jinsabu f'pożizzjoni illi iġibu l-arfen u jizguraw illi dan mhux bess kwestjoni ta' rieda tajba iżda jiżguraw li jiġi tradot fir-realtà u naħseb li jisa fil-fatt għandhom ruol importanti ħafna. Illi jaqdu l-partijiet differenti u jiżguraw li l-aħjar prassi titqiet fil-prattika. Mela, jiena għadniet li prova nara modi ta' kif is sistema ma volontarja iżda ssir obbligatorja ta' ifisser li l-inċentivi huma importanti rridu nsibu modi ta' kif il-boards jew CEOs jiedu board li riski jġi fil-fat dawn ma nafuhomx iżda li talbu li CEOs il-membri tal-board li huma jagħmlu l-almu kollu tagħhom biex jifmu r-riskju u jikkonsidrawhom fid-deċiżjonijiet tagħhom. Anke l-pakketti ta' remunerazzjoni ma jistax ikun li riski importanti ma jkunux parti mill-pakket l ġdanja tisinjal negattiv. Hemmhekk diġa kanna impatt ta' detrimenti fuq il-qafas, fuq is-soċjetà tagħna, fuq l-ambjent kollu kemm hu. Fid-dawl ta' dan jina nemmru kol u forsi dan u l-aħħar punt tiegħi li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jagħtu eżempju ċar li se jagħmlu puntu dan għaliex eh, il-parteċipanti tas settur finanzjarju fl flimkien u jgħinu fl-implementazzjoni tal-aħjar plassi. Nirrikonoxxu wkoll fatt li l-IB u l-ICB huma role model u għandhom ikunu dawk li jaraw tal-ewwel kriterji tal-ESG fuq bosta okkażjonijiet ma ġewx ikkonsidrati Iżda tista' ssir id-differenza billi jagħtu l-eżempju ma nasibx nistgħu nagħtu biżejjed enfasi lil din l-odda. Grazzi. Thank you very much and uh... Grazzi ħafna. Pirko. I would I would like to thank everybody of this. Nishtiq nirringrazzja. Tal-kooperazzjoni eccellenti. L'onorevoli onorevoli Fink. Mela din hija referenza l anijiet komuni li l-koll irridu naħdmu għalihom fil-ġimgħat li ġejjin li nsaħħu l-istabilità u sa is-sostenibilità ta' swin finanzjarji tagħna. Tieni nett illi niddiġiriġu iżjed finanzjamenti lejn investimenti sostenibbli. Jiena nemmen illi dawn il-miri huma komplementari iżda kif ser nixin nilħu dawn l-anijiet. Nkun najf li kun ħasbu l-biċċa kbira tal-investimenti ser jinvestu għal fil-prodotti sostenibli a sostenibilità tagħhom. Mhux jagħmlu u m'għandhomx jagħmlu għandhom jinvestu fis-sostenibbli għaliex huma nqas ta' riskju u iżjed ta' profitt bħala leġislatur u għax-xogħolna li niżguraw illi dan ikun il-każ. Illi diġà qiegħed jiġri permess ta' leġislazzjoni differenti bħal sistema ETS. Biex nisqu illi dan ir-rapport huwa mux laħjar lok fejn preskrivu dawn il-settirit leġislattivi l-oħra da staċ nistaw namlu rissum nizguraw il-prodotti finanzjari jirriflettu l-prezz reali taħħom għal da staċ irridu nizguraw l-investituri għandhom bizit informazzjoni minnħat tal-industrija u obbligu illi il-fatturi tal leġi jiġu konsidrati fejn applikabli u it-tastronomija li tejnum jiddefinixxu jiparagonaw il-prodotti differenti. Apparti dan fit-tfassil ta' sistema ta' tassonomija taraw li rridu għafas flessibbli. Iva, naqbel, iżda dan sejjer jeħtieġ sistema ta' gvernanza. Għandkom proposta idea ta' kemm il u xie jridu l-gvernijiet Inizjattiva privata pubblika pubblika privata kif ser tiġi finanzjata u kif ser jinniżguraw level playing field għal partijiet interessati kollha. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna għandu sal Dimitrios. Grazzi President. Nishtiq nirringrazzja l-Sinjora Scott għal dan il-fajl. Jina naħseb illi il xogħol miexi fid-direzzjoni pożittiva u sejrin niprovaw naħdmu fuq l-emendi sabiex noħorġu b'rapport illi jikseb kemm jista' jkun kunsens u wiesa' Mela ma nafx jekk ir-rapporters tal-gruppi kollha jemnux tassew fil-ftehim ta' Pariġi. Jekk dak li definixxejna bħala politika ta' żvilupp tal-Unjoni Ewropea u l-kompatibilità ma' tkabbir ix-xi ħaġa li l-koll nemnu fiha. Irajt kliem bosta il ħajkonna investiment li wassal għal profett u l-impjegi jekk irridu, iżda neħtieġu nużaw l-odot biex nidderiġu dan l-investiment. Għanna smajna l-esperti fis smieħ li għamel dan il-punt. Jekk nżommu, bil-raġunament iperliberali fejn għanna biss il-profit fil-qalba u ma natux kas l-ambjent saħħa pubblika. U ma nfittxux kabir li huwa kompatibbli ma l-ambjent ma naħan aslum kien. Dan ħajkun ta' l-ambjent tal-saħħa pubblika għan-nefqa pubblika fuq is-saħħa u nħallu setat barranin eżis kompetittivi illi jirbħu t-tġrija tal-tkabbir ekoloġiku naħseb irridu nużaw dawn l-odot bl-indikaturi. Illi permettuna nilħu l-anijiet illi nishtiqu fl-Unjoni Ewropea. Meta firmajna il-ftejm ta' Pariġi il-miri ta' żvilupp sostenibbli ta' nazzjonijiet mawda. Fil-modi meta jiena kont parti mill-Kumitat tal-Ambjent, il-Parlament Ewropew kien dejjem ta' qudiem konna namlu pressjoni fuq il-Konsell u l-Kommissjoni biex jgħidu passi ulterjuri ma konniex dawk illi jafsu il-break. Jiena l-dastant um, nitlob għal-proposti. Nsejja għal-proposti, mux biss mistoqsijiet, proposti konkreti li permettuna nilħu dawn il-miri. Dejjem fl-ispirtu ta' kull grupp politiku. Grazzi ħafna. Naddu l-proċedura catch Sven. Thank you, Chair. Um, just to... Iva, grazzi. Ftit kommenti. U għata staġib kem l-atmosfera politika din il-proposta imbidlet f'dawn l-ħar snin. Ftit ta' snin ilu. Il-finanzjament tal creening konna naraħ pala oskur, zejjet, eccetera issa tara illi hemm xewqa mrieda minnaħa tax-xerrejja tal-prodotti finanzjari kif ukoll tal-fornituri. Hemmhekk huwa post fejn ir-regoli mill-Ewropa jistgħu jagħmlu differenza fuq il-livell Ewropew rajna usage illi sar prodott globali fl-ħar mill aħħar U jista' jkollna trademark Ewropew li jkun wieħed globali, jekk irna xinna tassew mm, nifmu eżattament xinu meħtieġ. Il-finanzjament ekoloġiku mhux se tkun sostitut tal-politika, l-produzzjoni u l-konsum ekoloġiku. Neħtieġu nagħmlu għażliet ambjentali li jkunu ta' profitt sabiex ikun hemm prodotti finanzjari li jistgħu jiffinanzjawhom. Dan m'għandniex inħaltuh mal-finanzjament ekoloġiku. Għal stant għandna bżonn ta' regoli għat trasparenza u standards ċari u rekwiżiti biex dawn nieħduhom il-konsiderazzjoni. Jina naqbel ma dak l sepa mill-PPE Dan ma jidux kaldu mal-rekwiziti ta' kapital, jekk inti tinvestixxi fil-soluzzjonijiet innovattivi. L-innovazzjonijiet mhumiex bla riskju, anzi, jikollam iżjed riskju minn għazlit oħra bekk. Jiena nemma referenza l kommenti tal-President fil-medja, jiena naqbel mal dawk il-kommenti, ma nix nħaltu l-rekwiziti ta' kapital ma' Green Financial Products, prodotti finanzjari ekoloġiċi. Marcus rajta rajta fil-medja m'għandix nħaltu dawn it-tnejn. Il-fatturi ambjentali m'għandhomx determinaw kemm kapital, banki u assigurazzjoni għandu jkollha. Għandu jkun ir-riskju li l-istituzzjonijiet għandhom fuq il kotba tagħhom, fl-accounts tagħhom. Jiena tal-wis bil-wis nibżalli rekwiżiti ta' kapital isiru espedizzjoni għax-xiri għal riski vari jina naħseb dan u ta' periklu għanna nkunu stretti u finkolanti kem nistaw iżda ma nħaltux palma l-pol ta' rekwizit ta' kapital pozittiv jew negattiv u xinu. Very much and I will rethink my position now. Grazzi, issa għajam il-pozizjoni tiegħi mela. Is-sur Spolċ mill-Kommissjoni ma nafx xiex intervjeni. Mikajja inizjattiva propja. Iva fil-qosor. Aħna nilqaw ir-rapport preżentat mill rapport ser aħna qegħdin naħdmu biex insegwu il rapport rapport mux minn Christian Timen, ir-rapport tal-grupp tal-livelloli. Ħajkun hemm il-pjan fuq l-investiment sostenibbli preżentat l nofs ta' Marzu. Palma ġi suġġeġ preċedentement anka nifissaw il-xena għall-investiment fuq il-livell globali, jenu stimkom għal-konferenza tal-livell li għan organizzaw fit-22 ta' marzu u ħajkon posta kellima tal-livell li għankim il-parlament. Ħerqanin li zit kooperazzjoni ma' Thank you very much, and then I give the floor back to our rapporteur, Molly. Il-mikrofon l-ura li rapporter, Molly. Grazie, Marcus. Ija rari fuq kwistjoni kontroversjali diġa hemm jida tajba u bil ħan indirizza tnejn l iktar punti l-iktar jaħarqu li ħajkonna żgur dibattitu jaħarqu fuqhom. L-ewwel nett il-kwistjoni tat-tassonomija. Mela, l-ħtieġa għal dinamizmu l-indikaturi dan huwa importanti u jiena nifhem anki l-ħtieġa tagħkom ta' ċalli ta' 80% u ma tinkwetax dwar iż-żewġ estremi dan huwa iva importanti. Naħseb li għandna bżonn ta' tikketta lata dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk u li l mija qed ifassar il-politika fuq livell Ewropew u li aħna din ċertifikaw dak il-prodott pal ekoloġiku għaliex ma nistgħux nagħmlu dan nerġgħu naqfu s-sus u ma rnexxilux konvinċi l-investituri dwar x'inhu investiment ekoloġiku u meta ma jkollix indikazzjoni ċara u marka ċara dak li naraw u l-ċinizi joħorġu l-ekkem neħa il-green bonds li ma jkunux ta' sew ekoloġiċi għadda stant ikonna il-green washing. Marriċ li wara deliberazzjonijiet tagħna jibda jkollna xi ħaġa bit-tikketta ta' ekoloġiku u milli toħroġ minn Awtorità Ewropea meta ma jkunx minnu il-valur ekoloġiku. Straight mistoqsija minn ħajkun jgħat ifassal dan, aħna li għandu jkun hemm esperti li informaw lill grupp ta' partijiet interessati din hija kwistjoni li għadha mhix deċiża żgur iridu involvu u hemm indikazzjonijiet xjentifiċi għall-investiment u x'mhux investiment issa dwar il-kwistjoni tal- Green versus Brown kellna riċerka tal-LSC illi trid tagħmel sforzi kbar biex naqas ir-rekwiżiti tar-riskju biex tagħmel differenza fil-green investments. Ikolli naqbel ma' Sven jekk inti tapprova dak li qed tagħmel. Mela ħna kunu iżjed flessibbli bir-rekwiżiti ta' kapital, ma naħsebx li stabilix l-ġajna saħħaħna s-sistema. Aħna nafu illi hemm ferm iżjed riski minn dak illi qegħdin naraw hawnhekk, hemm riski kbar fl-sistema kollha u sa issa qegħdin nifukaw fuq assi tal-karbonju bħala grupp ta' livell oli il-land management, il-fisheries, il-biodiversità kollha li dependu fuqhom. U dawn ir-riski mhux qed jiġu riflessi tajjeb u dan u dak li qegħdin nagħmlu. Dawn ir-riski sistemiċi din hija sfida xkejkna, napprezza li tajba tagħkom. Grazzi ħafna. Fil-fatt inti tant kont effiċjenti li qegħdin eżattament fil-ħin. Fil-fatt qegħdin qabel il-ħin u l-kellima ta' wara dom mhux preżenti nfakkarkom l-iskadenza tressiq tal-emendi sejra tkun il-ħamis l-ewwel ta' Marzu f'nofsinhar pas-soltu. mela tistaw taħdmu mumolli fuq dan id-dossier il-proposta għal membru tal-SRP is-sur Boxjan Jaspers. Nistennew issa jitlu il kollegi għal punt li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 Eżis kollegi minn xtiqx naħlu ktar ħin nibdew bil-punt numru 13 li mhuwiex numru sfortunat tinkwetawx. L-ismieħ pubbliku mal-kandidat li kien propost tal-pożizzjoni bħala membru sieħ tal-SRB. Għetna konsidraw proposta tal-Kummissjoni biex nimlew il-vojt li tħalla mirriżenni ta' Joanne Kellerman. Issa għandna l-Bostjon Jasbek li huwa bħalissa l-Gvernatur tal-Bank ta' Slovenja. Sur Jasbek nilqak fosna il-membri tal-grupp ta' ħidma tal-Unjoni Bankarja u membri oħrajn diġa kellhom laqa informali ma' Sur Jaspet fid-29 ta' Jannar wara li intażem il-Kummissjoni tieni stadju ta' smieħ formali fis-seduta pubblika verament juri u jkun għandu rwol importanti sabiex ħana nisqu fuq ir-responsabilità li għandu il-Viċi Ċer tal-membri tal-Serbija u fil-Parlament Ewropew responsabilità tal-membri li għandhom biex um, japprovaw il-kandidati proposti mill-Kummissjoni Dugos li inti hija ta'wek. u allura dawn huma kollha verament um, seduti importanti biex napprovaw il-deċiżjoni tal-Kummissjoni jew le. Mela nibdew bistqarrija ta' introduzzjoni minn naħa tiegħek imbagħad ħajkonna numru ta' eh, mistoqsijiet minn naħa tal-kollegi ħames minuti għal mistoqsijiet u tweġibiet iktar maddumu s-saqsu l-mistoqsija iktar ħajkolkom tweġiba għasira normali, għandkom tkun minuti għal kull waħda. Mela, nħalli fidejk Sir Jesbet, Iva, grazzi jiena il-Gvernatur tal-Bank ta' Slovenja u tal-Bank Ċentrali. Jiena kont konvint meta sirt għaddu eh, meta kbirt illi ħankun mużiċist, iżda minn flok sirt ekonomist. Il-fatt li ma dispieċini sissa iġġelni naħseb illi dak li għamilt fil-karriera tiegħi xi ħaġa illi titkellem favur li jiena nkun membru il-SRB. Jiena għamilt eh, sena ta' riċerka, mbagħad issiħibt mal-Bank ta' Slovenja feta sażuha ħafna u kelli l-opportunità u l-privileġġ li naħdem mal-kollegi. Anka fi żmien ta' meta Slovenja issieħbet fl-Unjoni Ewropea u konna hemmhekk biex nadottaw l-euro. Fis-sena 2009 jiena issieħbt u bdejt naħdem mal-IMF bħala senior advisor u mbagħad servejt bħala senior advisor għal Bank Ċentrali ta' Surinam. Umbat ħadd ixol fis-sena 2013 f'nofs il-kriżi finanzjarja bħala gvernatur eh, tal-Bank Ċentrali ta' Slovenja u aħna flimkien mal-gvern iġġilidna ħafna biex insalvaw il-pajjiż literalment f'xi ħaġa illi fil-fema tiegħi illum il-ġurnata nistgħu nqissuha bħala eżempju ta' kemm tista' tiswa ħażin jekk ma tuħux azzjoni. Attualment mhux kulħadd ħajaqbel ma dak li aħna minna fl istovens speċi minn dawk illi kellhom bejlin. Iżda dak li għamilna kien skont il-qafas ukoll il llum iservi bħala level playing field ta' żona euro. U naħseb li dan hija hawnhekk sabiex nipproteġu il-dawk li jħallsu taxxa u jistgħu jiżguraw ukoll stabilta finanzjarja mhux biss fil-Sloveni iżda fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Nista' nieqaf hawnhekk u nħalli f'idejkom biex issaqsuni mistoqsijiet. Grazie ħafna s-sur jaspet nibdew bis Bissur Balz, li kellim fissem il-PPE. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, Sur President, Sur jaspet jaspet sina u koll Natik merħba u hekk issa fuq is-sistema ta' riżoluzzjoni. Nixtieq nkun naf inti x-pozizjoni għandek fuq dawn is-suġġetti ħan ħansemmi naħseb illi naqblu illi aħna għandna bżonn ta' sistema effettiva ta' riżoluzzjoni li tista' twassal għal użu ċar u implementazzjoni tajba u fl-istess ħin tista' tnaqqas ir-riskju ta' insolvenza u falliment ta' bank. Aħna ma nistawx naqgħu lura vis-a-vis l-standard tal-emmer tal-BRD. Issa fl-istess naħseb li rridu nużaw bħala punta tluq biex inżaħħu il-standards tal-emmer. U naħseb illi għanna nkunu iktar eh, effukati fuq eh, l-emrel u fuq l-istabilità ħalli bekk il-kwalità ma nillimitawix mill-bidunet. Umbat jiena naħseb li fil-fema tiegħi irridu naħdmu fuq regoli ta' moratorium biex insaħħu dawn il-punti kollha u mhux li mi nibdew namlu dan mill-bidunet. Dawn kienu il-ħsibijiet tiegħi illi jina fassaltu mistoqsija tiegħi hija inti x'pożizzjoni għandek? X'taħseb li huma il-punti illi aħna ħajkonna bżonn analizzaw? Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Balz. Jiena naħseb illi inti qed issemmi verament mistoqsija importanti ħafna u rilevanti. Jiena smajt il-punta rezoluzzjoni l emrel u l-moratorium, daw kienu tlet punti li semmejt, mela fuq il-sistema ta' rezoluzzjoni, naħseb li jekk kif hija mfassla din is sistema bħalissa l-menu iswed fuq l abjad hija sistema tajba iżda fi-stadju tal-implementazzjoni nistgħu naraw li xorta waħda hemm ċertu ġurisdizzjonijiet nazzjonali illi qegħdin jimplementaw dan mod differenti. U nixtieq insemmi wkoll illi hemm bżonn aktar koordinazzjoni u kooperazzjoni mod speċjali bejn Frankfurt u Brussell. Jekk nista' nirġalizza bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea anka dawn l-aġenziji illi għandna U naħseb illi aħna dal-waqt wasalna emmek. U naħseb illi mill-esperjenza tagħna naħseb li tallimna ċertu lezzjonijiet. U jkolli ngħid illi naħseb li rridu naraw illi dak li aħna għandna fid-direttivi u fir-regolamenti jitlu fis-seħ nittama illi fil-fatt wieġibtek fuq il-sistema tal-riżoluzzjoni fuq l-emrel. Iva, l-emrel huwa suġġett delikat ħafna. L-introduzzjoni tal-emrel per eżempju jista jiġġenera l-nuqqas ta' stabilta finanzjarja jekk ma tkunx implementata kif suppost. Għalfej qed ngħidu dan, qed ngħidu minħabba li hemm xi partijiet mill-Unjoni Ewropea fejn il-banek fil-femma tiegħi mhumiex kapaċi illi iżommu mal-istatus tal l-lum u aħna qegħdin nisfurtawhom biex jadattaw din din tista' twassal għal ħafna nuqqas ta' stabilità. Aħna din nitkellmu fuq il- il-complacency li rridu nevitaw iżda fil-fema tiegħi l-emrel ħatibqa teżisti iżda din hija kwistjoni ta' kif aħna nistgħu naraw li tista' tkun implementata f'ċertu ġurisdizzjonijiet fuq tielet kwistjoni l-moratorium. Inti taf li aħna għandna opinjoni differenti fuq il-moratorium, l-opinjoni tiegħi il-moratorium huwa verament wieħed mill-lodda verament importanti. Jista' jagħtina l-opportunità illi nanalizzaw id-data b'mod aħjar u jista' jagħti lil dawk li jieħdu deċiżjonijiet lill srb ukoll il-ħin li jikkonsolidaw il-miżuri illi bla dubju ta' xejn nistgħu naraw li huma diffiċli toħodhom tard. Il-moratorium brabta ma' dan naħseb li jista' jsir aħjar jekk l-affarijiet isiru kif suppost spiċċa il-ħin mela kif għedtilkom ħajkun hemm ħames minuti għall mistoqsija u għat-tweġiba mela se ngħaddu għal-kellem li jmiss Jakob von Weizsäcker. Grazzi ħafna. Għandi tlet mistoqsijiet. Mela l-ewwel net mistoqsija bħala follow-up dak li qal Burkard Balz. Għanna għazla x'namlu aħna fil-leġislazzjoni li għanna bħalissa fuq kemm ħankunu preskrittivi fuq l-emrel. U anka issa jekk tagħmlu ċertu affarijiet illi huma diffiċli nafu li jista' jkun hemm ċertu problemi, iżda jekk ħajkun hemm biss eh, problemi naraw illi jkun hawn diskrezzjoni jista' jkun illi intom ħatamlu ħafna mix-xogħol. Iġifieri jiena xtaqt inkun naf eżattament intom fej taħsbu illi jista' jisir dan it-trade-off u din hija xi ħaġa li hija tkun verament importanti għax-xogħol li qegħdin tapplikaw għalih li qiegħed tapplika għalih. Issa til mistoqsija fil-livell prattiku aħna f'dan l-aħħar ftit snin diġà ksibna ftit esperjenza bis-sistema l-ġdida tal-Unjoni Bankarja. Mod speċjali bil-Banko Popolar kien hemm ċertu kasijiet ukoll anke fl-Italja u jiena nixtieq nkun naf inti x'taħseb li nistgħu niggwadanjaw minn dawn l-eżempji mill-esperjenzi tal-passat allura. U t-tilet net minħabba li dinja xi ħaġa li aħna tħassibna l-koll, nixtin saqsik inti x'taħseb fuq dan il-qafas ta' rizoluzzjoni x'ħajkunu x'ħajkun l-impatt prattiku tal-Brexit fuq dan kollu. Grazie ħafna Sur von Weizsäcker, grazzi ta' dawn it-tlet mistoqsijiet. it-tweġibiet li ħantikom forsi mhumiex it-tweġibiet l-iktar preċiżi. Iżda fuq l-emrel u fuq il-Brexit ħan nipprova nispeċifika daqsxejn iktar. Mela fuq l-emrel naqseb li naqbel miegħek aħna qegħdin affaċċaw dilemma bejn ir-regoli ta' diskrezzjoni u għalissa l-unika mod ta' kif nistgħu ħorġu minna din hija li rridu nippruvaw nagħmlu ġestjoni tal- perjodu ta' żmien li matulu l-banek iridu jibdew iżommu u jirrispettaw ir-regoli tal-emrel. Iva huwa diffiċli li dan isir speċjalment meta aħna nippruvaw nirrispettaw il-level playing field meta regoli għandhom japplikaw għal kulħadd iżda f'ċertu pajjiżi kif għedtilkom li aħna nimbuttaw qudiem għal l-emra li jista' jiġġenera problema u mbagħad nistgħu noħolqu ukoll kwestjoni ta' tnaqqis ta' riskju dan meta ħajorbot ukoll mal-sim tal-problemi. Iżda aħna ħajkollna immorru anka fuq il-livell speċifiku biex nitroduċu l-emra iżda fuq il-livell prinċipali jiena nixtieq nappoġġa l-emra għal kulħadd ġifiri li regoli tal-emrel jiridu jkun rispettati qabel id-diskrizzjoni. Mela, issa fuq dak li tal-limna, mux biss il-Bank ta' Spanja, iżda kien hemm ukoll numru ta' banek taljani illi ma kienux ta' interessa l pubbliku kif kien il-każ fi Spanja, iżda naħseb illi nistgħu ngħidu illi kien waħda mill-loda ta' riżoluzzjoni li intużat fi Spanja u illi waslet għal-fat il-lodda ta' rizoluzzjoni ħadmu tajjeb. Wanka jekk eh, naqaw lura, jekk naraw anzi wara il-kwintix kienet isir, nafu li kien hemm diskussjonijiet ta' ċertu kwistjonijiet li kienu importanti ħafna għal lezzjonijiet li setgħu eh, stajna nitalmu anka wara fil-ġejjini xaħġa ħaġa illi ħsibna fuqha b'mod kostanti hija l-bżonn li aħna ridna li nżidu l-isforzi ta' koordinazzjoni u ta' kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet hekk kif jiena tkellimt dwarhom dawn il-punti. Issa t tal-Brexit naħseb illi din hija mistoqsija verament eh, importanti iżda ħadd ma jaf x'inhija tweġiba din mistoqsija ħadd ma jaf kif il-Brexit jista' jaffettwa l-industrija bankarja fl-Ewropa, aħna nafu li hemm ċertu sinjali li qegħdin juru li f'ċertu qisma tal-Unjoni Bankarja eh, qed naraw iktar effett minn f'żoni fuq oħrajn. Iżda aħna nixtiequ li nippreservaw l-impatt immedjat u naraw li l-industrija bankarja Ewropea tkun iktar b'saħħitha jekk ikun hemm xi konsegwenzi negattivi li jistgħu jaffettwaw lill-suq. Grazzi ħafna issa għandna lil Sunderlands. Grazzi ħafna sur President. Natik meħba fostna sur jasbek qed nieħu goss li hija kinti inti fli kon nixtieq nilabora daqsxejn ful mistoqsijiet tal-kollegi. Naħseb li kienet verament interessanti li smajna it-tweġiba tal-kollega illi tkellem fuq il-qafas ta' riżoluzzjoni, inti qed li l-qafas ta' Rizoluzzjoni huwa tajjeb ħafna. U bħala tweġiba l-mistoqsija ta' Sirvan Fajtaker, u anka mistoqsija ta' surbalt inti għed li tallimna ħafna u allura inti għed li hemm iktar kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni. Jiena ħsib fuq id-diskorsi li inti kont għamilt fuq ir-riżoluzzjoni tal- Bank ta' Slovenja u kontet il-rizoluzzjoni tista' tkun biċċa xogħol diffiċli wet illi kellek id-dubju tiegħek jekk il-qafas kienx f'saħħtu biżżejjed biex naraw jekk tistax issir din riżoluzzjoni. U allura jien għandi din il-kurzità fid-diskors sentejn ilu inti kont kritiku ħafna. Kien hemm xi ftit lezzjonijiet illi tallimna iżda dawn kienu fukati iktar fuq il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Parlament. Hemm iktar affarijiet li aħna nistgħu nitalmu ħalli ntejbu sitwazzjoni jiena tinsassik minħabba li ġimgħa d-dieħla ħanivvutaw fuq il-rapport tal-Unjoni Bankarja u aħna lesti li nagħtu lista komprensiva għal resolvability li aħna qegħdin ħabtu wiċċna magħhom fil-Liġi Nazzjonali Ewropea. U anke jekk qed nitkellmu fuq din ix-xort li skont qed naħseb jekk hemm xi punti addizzjonali oħrajn li inti taħseb li għandna nikkunsidraw. Nirringrazzjak. Iva, naħseb illi hemm numru ta' punti illi dwarhom nistgħu nsaħħu din is-sistema ta' riżoluzzjoni. U jiena mhux qed napplika dan l-SRB biss, iżda naħseb li l-SRB għandu jingħata iktar awtorità, iktar seta' anke f'termini tal- kwistjoni dwar mi ħajħu d-deċiżjoni, ġifiri illi deċiżjoni tittieħed fuq ir-riżoluzzjoni apparti minn hekk naħseb li għandu jkun hemm lok għal iktar regoli statal dawn huma parti mill-sistema ta' taħid ta' deċiżjonijiet u f'dan il-kuntest naħseb li l-Kummissjoni Ewropea tista' tagħmel minn kollox biex tapplika level playing field fl-Ewropa kollha, parti minn hekk jiena naħseb illi għanna waħda mill-lodda illi aħna naħsbu li hija importanti ħafna l-AQR. L-AQR aħna minnija fis-sena 2014 meta konna qegħdin aħna nagħmlu l-istress test tal-AQR biex inkun nistgħu nibdew bil-ħidma tal-SSM. U dwar ir-regoli tal-insolvenza fl-Ewropa naħseb illi kien hemm numru ta' differenzi li nħassew ħafna fil-liġijiet differenti nazzjonali li kienu qegħdin waqfu jekk eh, mhux qiegħdin ixekklu kompletament l-effiċenza tal-sistema ta' riżoluzzjoni illi kellha tapplika fuq il livell Ewropew u kellha mistoqsija wkoll li torbot mal-backstops għall mekkaniżmu ta' stabilta Ewropew li nasbu illi jorbot ukoll mal-introduzzjoni tal-iskema tad-depożiti u naħseb li dawn huma affarijiet illi fil-fema tiegħi jistgħu jagħmlu dan id-diskors tiegħi daqsxejn differenti, ġifieri li għamilna progress f'dan l-ħar ftit snin għatfadlilna progress, x'niksbu, iżda naħseb li din is-sistema ta' riżoluzzjoni hija xi ħaġa illi aħna nistgħu nkunu kuntenti biha bħalissa, grazzi. Grazzi ħafna l-grupp liberali, is-Sur Tremosa. Iva, grazzi ħafna, President. Sur ġazzek, il għawk il-Parlament Ewropew għal boħra, jien għandi xi żewġ mistoqsijiet għalik. Noħannet, jekk naraw id-deċizjonijiet din l-axar sena, kiku inti, xkont għamil differenti, per eżempju, għal eh, Beneto, il-Banek Beneto, jew fil-kas tal-Banko Popolar? taħseb li periodu ta' 28 sija kien ikun aħjar biex wieħed jiddeġidi fuq il-livell ta' l-SRB u inkella 48 eh, minuta biss eh, eh, it-tlieta filgħaxija. Tieni mistoqsija qed nara li l-Italja u l-Ġermanja inti se jkunu fir-responsabilità tiegħek, inti taħseb li inti għandek bizzejiet għodda biex eh, tara kif qed jagħmlu l-banek għax il-banek huma kbar f'dawn iż-żewġ pajjiżi bir-riżoluzzjoni unika ġifieri. Issa, il-banek iż-żar flimkien ma banek li għandhom rwol eh, fuq livell dinji, kienu dejjem rajna li huwa importanti biex ikollok inti sistema bankarja li hija qawwija imma hemm stati membri li għandhom xi tlieta jew erbajn banek eh, fuq dan inti kif taħsibha? Grazzi, Sur Tremosa. Tlet mistoqsijiet. L-ewwel waħda. X'wieħed jista' kif wista e, wieħed jaġixxi mod differenti fil-kwistjonijiet tal-Bank tal-Italja u l-Bank ta' Spanja. Jiena naħseb li qed nitkellem issa wara li ġraw il-fatti exposed. Il-mod ta' kif tranġat is-sitwazzjoni kienet tajba. Jiġifieri mill-informazzjoni li għandi ma diffiċli ħafna tgħid li aħjar sar ek u mhux hekk għax lebda Eh, depozitant ma tilef il-flus, il-fondi pubbliċi u koll kienu protetti u regoli li intużaw fil-rizoluzzjoni ta' dawn iż-żewġ banek kienet konformi kompletament ma' reġim ta' rizoluzzjonijiet li aħna għanna fil-BRD. Issa, Tini mistoqsija jekk il-reġim ta' rezoluzzjoni eh, dwar il-banek il-gbarek din ta' applika xalijom ġifiri torbot ma' t-tlet mistoqsija tijak ġifiri aħna għanna biss inħarsu lejn il-banek il-gbar jew il-sistemi bankar jizzar u kol għannix għom b'dan il-mod. Iva, għandek il-kwistjoni tal-inizjativi tas-suq, il s-saħħa eh, bankarja tal proprjetarji tal-banek konċernati jekk huma u miex lesti li jaraw li l-bank tagħhom jiżviluppa u jikber u jekk u miex reżiljenti biżejjed f'każ ta' problema meta nitkellmu fuq eh, l-economies of scale li nsibu fl-Ewropa. Jiena naħseb li l-aħjar tweġiba li nistantik hija li jekk wieħed iqis biss il-kuntest Ewropew, ngħidlek li naqbel li jaħjar ikollok numru ikbar ta' banek iżar. Imma qed inħarsu wkoll lejn il-kompetittività ta' dal-banek Ewropej meta mqabla mal-banek fl-Asja, fl-Istati Uniti. U f'kuntest pal dan tal-aħħar naħseb li banek kbar Ewropej jistaw u kol ikunu kompetittivi u kol f'dan ir-rigward. Grazzi, grazzi ħafna, niġu għal-grupp tal gwe Martin Xadavan. Herzlich willkommen, ähm, Herr. Grazzi ħafna, Sur President, u merba li l-ek Sur Jaspet, jena nishtiq insaqsi mistoqsija dwar it too big to fail. Nafu illi dawn eh, forsi din hija mistoqsija forsi ma tistax tweġiba inti, iżda nafu li kien hemm ħafna bailouts illi fil-fatt kellhom effett anke budġetarju u allura xtaqna insaqsuk fuq it too big to fail. Inti x'taħseb? Taħseb illi l-passi li tieħdu sissa kienu xira, xirqa biex aħna ikonna ristrutturar tajjeb tas settur bankarju biex ukoll nsolvu din il-problema din l-ewwel mistoqsija. Apparti minn hekk aħna din nitkellmu fuq il-proċess tal eh, il ġdid tal-BRD u naħseb illi qegħdin naraw li jista' jkun qed nitkellmu fuq iktar flessibilità u l-awtoritajiet tal-riżoluzzjonijiet hekk qed jgħidu inti x'taħseb għandhom ikun pożittiv ikun possibbli li l kwoti tal-MRL ikunu stabiliti minnaħa tal-autoritajiet tal-rizoluzzjoni stess. Thank you, uh, Mr. Grazzi ħafna, Sinjur, għal mistoqsijiet tiegħek. Il-kunċett tal to big to fail ovvjament situixi um, problema ma li BRD jieħu l-affarijiet fi tlet gruppi. Ġifiri, kif wieħed jista jevita l-problema, Mbagħad għandek inti il-prevenzjoni, ġifiri il-parti tal-prevenzjoni tal-proċess u dan għandu imura l-aħjar biex il-supervizjoni tkun ukoll imtejba Ovvjament, bl-SSM li nħolqot fl-2014 mux l-armonizzazzjoni ma sarriċ kullimkien fl-Europa, imma anki jekk ikunem eh, problema ta' tubik eh, to fail, nkunu nistaw um, qabel tfaqqa il-problema. Imma meta tkun mbagħad saret, wieħed irid jaħseb għal protezzjoni tal-fondi pubbliċi. Dan għandu mbagħad ikun il-priorità wara. Ġifieri jekk il-problema eh, tfaqqa tal-too big to fail. Issa, dwar iktar awtorità l reġim tar riżoluzzjoni iva, Jina nemmen u naħseb diġa semmejt dan fil-rispost li tajt qabel li il-divizjoni ta' responsabiltajiet għandha tkun waħda ċara titkun weħt tkun jaf biha minn qabel eksante u għandha tiġi rispettata. Iġifiri, naħseb li naħseb għanna bżon iktar autorita fuq il-banda il tal-rezoluzzjoni imma mux kif diġaħet mux għax qed naplika għal dan il-post fl-SRB ma vera għax nemmenek. Għadba għanna l-ħin trid iżid xi ħaġa għandna ċans. U wissa qed taħli l-ħin tiegħek. Tajjeb, mela niġu għal grupp tal-ħodor. Iva, grazzi sinjun tal-li inti hija ta' umana, ovvjament aħna il-membri tal-SRB nistanaw li kunu impenjati kompletament eh, mal-reġim ta' rezoluzzjoni ma nafxek fimtikx li l-introduzzjoni tal-MRL jista' jġib ċertu eh, problemi finanzjarji eh, naħseb li dan il-kumitat eh, tkun tixtieq li inti eh, eh, tkun taqbel mar reġim tal-MRL u tara li tħaddem. Issa, pala direttur tal-pjanifikar tal-rezoluzjoniet, problema li tajna maħħa fil-passat kienet li meta l-Banko Popolar intalab jagħti l-lista qabel ir-riżoluzzjoni Sinjura Koenig qalet li l-lista ma kienieċ disponibbli meta kien hemm bżonna. Allura inti kiku bħala membru tal-bord x'tamel sabiex l-informazzjoni eh, tingħata mill-banek meta tiġi mitluba liha. Issa t-tieni mistoqsija tiegħi kif nikkalkulaw l-MRL? aħna qegħdin eh, bħalissa nirriformaw direttiva u għaddej dibattitu dwar hekk hux aħjar li wieħed jiffoka fuq xi rekwiżit ċar fuq li immara li jew inkella nużaw iktar parametri ta' gwida xtaħsiba fuq inti għax palissa f'din il eh, parlament dan huwa dibattitu jahra dan u dawn kienu żewġ mistoqsijiet ta' Iva Grazzi, Sur Urtason. Biex nirrispondi l-ewwel mistoqsija, jiena naħseb li u dan huwa li tal-imna mill-kas ta' Spanja li id-dejta għanda għanna niblu għan asmuwa bejnietna miktar effiċjenzi għax l-SRB u kol jirċivi parti mid-dejta mill-SSM l-SSM huwa supervizorju għalhekk il-mod ta' kif il-data tgħaddi minn naħa għall-oħra hemm bżonn nsaħħuha anki fuq l-istrument li sem il-bejlin l-istrument li semmejt int. Issa fuq Emrel bħalissa tiddefinixxi il-loss absorption u recapitalization u mbagħad hemm il-market confidence charge. Jiġifieri dan huwa doppju il-requisit eh, inqas mija eh, punt bażiku. U ovvjament dan huwa rekwiżit imma jekk nistgħu insaqsu l-MRL għal kull bank, ġifiri bil kalkoli li għadni lek, tkun l-aħjar ħaġa. Jiena nagħmel l-mutijaj biex naslu għal dan. Ġifiri biex l-emrel jiġi definit għal banek kollu. B'dan il-kalkolu għal ġurisdizzjonijiet li qegħdin fl-SRB eh, fuq dan. Għandkom mistoqsijiet oħra? Le? Tajjeb wis ma' ħaddieħor eh, fil-keġdijaj għalhekk Grazzi, kien eh, pjaċira lina li inti kont mana l-lum, dal-waqt se nivvutaw fuq dan il-punt u jekk il-kumitat jaqbel u inti tkun eh, inti tgħaddi tajjeb li konna kooperazzjoni bejnietna ma naħsibx li se tkun inti membru tal dan il-parlament eh, fil-parlament tagħna daqskemm kont fil-parlament ta' Slovenja ma naħsibx. Ġifieri xorta aħna nkunu qed insegwu x-xogħol eh, li qed tagħmel anki jekk inti ma tkunx qed inkollu magħna. Grazzi talli inti kont magħna eh, waqfa qasira ħafna qabel il-voti. Grazzi.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

Okay.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

the last information, colleagues, from the President is if you want that we start with... L-aħar punt ta' informazzjoni, jek ġudu tibdew, nibdew, iżdu ħajkun għaw minn għaw 3-4 minuti oħra. Mela sana, nerġa niftaħ is-seduta għal-votazzjonijiet. Il-corporate tax rate fil-fat. Kulħadd għandu l-voting card fuq kulħadd eh, qiegħed il-kard f'posta ejja nagħmlu l-verifika naraw l-attendenza xini nifsu l-votazzjoni. Uh, I'm, I'm not happy, I'm neutral. <laughs> Has everyone voted? Yes, vote is closed. Naraw l-votazzjoni kif vota kulħadd, eh, l-ebda grupp mandu żejjed, eh, sawa wes. Uh. Common Corporate Tax Base, il-bazi komuni ta' taxxa korporattiva, MND 7.73, 73 f'daqqa favur. Sewa ġiet mitluba votazzjoni elettronika. Mela votazzjoni elettronika miftuħa. Għat vota. Votazzjoni maluqa. Ma ddeċ. Mela kompromess A, dok favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. B, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Kompromess C, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda 220, favur, kontra astensjonijiet verifika elettronika votazzjoni miftuħa għal 220 Is everyone voted? Kot vota Ikkeġobkom Votazzjoni maluqa Maddeċ ċarament mela emenda 223 favur kontra stazzjonijiet ta' diet, kompromess de favur kontra stazzjonijiet ta' diet, emenda 227 favur kontra stazzjonijiet ta' diet. 228 favur kontra stazzjonijiet ta' diet, 200 Amenda 20 ta' favur kontra sanzjonijiet għaddiet, amenda 23 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 24 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess E, favur, kontra sessjonijiet għaddiet. Kompromess F, favur, kontra sessjonijiet għaddiet. 35 favur kontra ascensjonijiet. verifika. Emenda 35, votazzjoni miftuħ. Is everyone vote? Kat, vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 238 favur kontra astensjonijiet l-istess bħal ewwel għaddiet kompromess g favur kontra astensjonijiet għaddiet 251 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 252 favur Jekk adottata ta' xi ħaġa oħra jien hekk miktub jgħid il-President. 251 251 ma ġiex adottat, mela ngħaddu għal 252 jekk dan jiġi adottat 253 jaqa. 252 favur kontra astensjonijiet ma ddeċ. Mela issa irridu nivvotaw fuq 253 favur kontra astensjonijiet ma ddeċ. ċara kristall, bieb. Votazzjoni elettronika. Kat vota Votazzjoni magħluqa. Jiena krajt. Grazzi tal-għajnuna, kollegi. 254 favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. 255 favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. 250 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 39 u 257 flimkien favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess H favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 265 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess I, favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet. 295 favur, kontra, assenzjonijiet, maddeċ. 256 favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet. 297 favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet. Mela, 298 taqa, emenda 23 ta' juri, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess jew, favur, kontra, astensjonijiet diet. Emenda 315, favur, kontra, astensjonijiet diet. Emenda 318, favur, kontra, astensjonijiet, verifika elettronika, niftaħ il-votazzjoni. 318, kart vota. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Tletmija u tsatax. Favur kontra sanzjonijiet maddeċ. Favur kontra sanzjonijiet maddeċ. 21 favur kontra sanzjonijiet maddeċ. 322 favur kontra maddeċ. Tlieta tnejn tlieta favur. Kienet ċara, kienet ċara. Għal-kem naf minn resta l-emenda mħajġu li xejn. Favur kontra astensjonijiet maddeċ. erba favur kontra astensjonijiet maddeċ. 325 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess juqa' favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 328 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess k favur kontra adottat. adottata għaddiet. Mela, kompromess k a favur kontra astensjonijiet għaddiet. 340 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess l favur kontra astensjonijiet għaddietum. Emenda 351 favur kontra sessjonijiet maddeċ. 352 favur kontra assenzjonijiet maddeċ. Kompromess a favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess M favur kontra assenzjonijiet għaddiet emenda 358 favur kontra astensjonijiet maddeċ 369 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess n favur kontra assenzjonijiet għaddeċ kompromess o favur kontra assenzjonijiet addiet. Emenda 66 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 67 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 392 favur kontra sanzjonijiet għaddiet, 394 eh, favur kontra sanzjonijiet għaddiet, kompromess P favur kontra sanzjonijiet għaddiet, kompromess E favur kontra sanzjonijiet għaddiet, kom emenda 406 favur kontra sanzjonijiet maddiet, kompromess R favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Kompromess favur kontra sanzjonijiet għaddiet kompromess t favur kontra sanzjonijiet għaddiet kom Mela juri komplejni kollu, kompromess u, favur kontra sanzjonijiet għaddiet emenda mija, favur kontra sanzjonijiet għaddiet kompromess u, favur kontra sanzjonijiet għaddiet Kompromess wa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 120 favur kontra astensjonijiet. Astensjonijiet. Nasab maddeċ iżda verifika. 128 kulħadd vota The vote is closed. Votazzjoni maluqa Maddeċ. Kompromess 129 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 7 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 133 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess x favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess Y, favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Emenda 143, favur kontra sanzjonijiet maddiċ. 144 favur kontra sanzjonijiet ma deċ, kompromess C favur kontra sanzjonijiet għaddiet, emenda 148 il-parti korrispondenti 2 favur kontra astensjonijiet Inti kontra, Iva, bekkert nil-verifika. Mela, emenda 148, votazzjoni miftuħ kat vota naqru l-votazzjoni. maddeċ 152 favur kontra stensjonijiet maddeċ 143 favur kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess AA favur kontra stensjonijiet għaddiet. Emenda 10 favur kontra stensjonijiet maddeċ Kompromess AB favur kontra stensjonijiet għaddiet kompromess ABA favur kontra jekk nara ABA wieħed problema. Għaddiet emenda 169 favur kontra stensjonijiet maddeċ, emenda 170 favur kontra stensjonijiet maddeċ, emenda 171 favur kontra astensjonijiet imma rrit verifika b'mod elettroniku 171 verifika elettronika miftuħa. Bqgħet tivvota. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Maġġoranza usa mill bsart. Emenda 172 favur ta' jgħid President, għax adottata t-taqabel mela kompromess għaċe dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet, emenda 179 favur kontra sanzjonijiet għaddiet, emenda 15 favur kontra sanzjonijiet il-ħoddar favur u kol mela għaddiet kompromess għad, favur kontra sanzjonijiet għaddiet emenda 17, favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 184 favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 185 favur kontra astensjonijiet astensjonijiet maddiċ emenda 188 favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 189 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess A E favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Dan ġibna l-votazzjoni finali. Votazzjoni elettronika, xektajt ir-regola, votazzjoni miftuħa. t tivvota. Votazzjoni magħluqa. Adottata. 39 favur 12 kontra 5 sanzjonijiet, nifraħ l-Paul tank. U qabel nad il-presidenza, Lorva Hegmark. Grazzi. Flimkien as delang ħana għaddu opinjoni ta' minoranza ma' rapport nemżu miegħu. So, We move to the... Mela naddu issa għall-aħħar ċert ta' ta' CCCTB, rapport la' masur. Emendi minn 21 34, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Mela, qed nivvota bil-karta xi ħadd ieħor. Imma xorta kon qed nivvotaw l-istess, ġifier ma tagħmilx differenza. <laughs> Bil-Ġermaniż dik ngħidu kruku. Mela kompromess, mela favur kontra għaddiet, kompromess B, favur kontra astensjonijiet, għaddiet, kompromess C, favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromessa D favur kontra astensjonijiet għaddiet D. A. favur kontra astensjonijiet għaddiet D. B. favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromessa E favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromessa F favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 201 favur kontra as il-PP kontra? Le. Astenzjonijiet għaddiet emenda 203 favur kontra astenzjonijiet maddeċ emenda 204 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 206 le 208 favur kontra verifika elettronika. One EPP too many. Mela vot tal-PPE. Short time vot tal-PPE. Grazzi. Ma ditx. Kompromess G favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 224 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa 228 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 230, favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess H favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 252 favur kontra astensjonijiet. Emenda 5 Emenda 24 favur kontra astensjonijiet Emenda 261 favur kontra stenzjonijiet maddeċ kompromess HA favur kontra stenzjonijiet għaddiet kompromess 265 favur kontra stenzjonijiet għaddiet 266 favur kontra stenzjonijiet għaddiet 200 HB favur kontra stenzjonijiet għaddiet kompromess I favur kontra sanzjonijiet għaddiet kompromess IA, favur kontra sanzjonijiet għaddiet kompromess J, favur kontra sanzjonijiet għaddiet emenda 280, favur kontra sanzjonijiet għaddiet kompromess JA, favur kontra sanzjonijiet għaddiet kompromess JB, favur kontra sanzjonijiet għaddiet kompromess K, favur kontra sanzjonijiet għaddiet kompromess l favur kontra astensjonijiet għaddiet premessi kompromess -a favur kontra stanzjonijiet għaddiet, kompromess B, B, favur kontra stanzjonijiet għaddiet, kompromess C, C, favur kontra stanzjonijiet għaddiet, kompromess D, D, favur kontra stanzjonijiet għaddiet, kompromess E, E, favur kontra stanzjonijiet għaddiet, kompromess M, favur kontra stanzjonijiet għaddiet, kompromess FF favur kontra sanzjonijiet għaddiet kom mela 101 favur kontra sanzjonijiet maddiet kompromess n favur kontra sanzjonijiet għaddiet kompromess n a favur kontra sanzjonijiet għaddiet komplementa wieħed wieħed tlieta favur kontra sanzjonijiet għaddiet maddiet emenda wieħed wieħed ħamsa favur kontra verifika elettronika. One EPP too many. Għana vot tal-PPE. Nara il-votazzjoni maddieċ minn l-emenda wieħed wieħed seba favur kontra stenzjonijiet maddieċ emenda 108 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 120 favur kontra astenzjoni ta' d il kompromess o favur kontra astenzjonijiet għadda l-emenda 126 favur kontra astenzjonijiet. Ma ditx l-emenda 130 favur kontra astenzjonijiet. Ma ditx Emenda numru 10 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Emenda 131 favur kontra stanzjonijiet maddiet. 132 favur kontra stanzjonijiet. Jek tixtiqu nistgħu nivverifikaw 132 votazzjoni minn għajk iġib konvota. The vote is closed. Is rejected. Na il-votazzjoni ma ddiċ l-emenda. Kompromess akka. favur kontra stanzjonijiet għaddiet emenda 134 favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 123 b'emenda orali ma diex sot, ma xafin nivutaw fuq, mela nivutaw fuq l-emenda 129 li laqqas minn bżon, mela emenda 135 favur kontra naħseb illi għaddit pero nistaw niverifikaw għadin, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Ivvotaw maħabba li mux nara bizzejiet. Bitċar minna tiju l-lide, vot tal-PPE, nal votazzjoni għaddit nivvotaw fuq il-proposta tal-Kummissjoni kollha kemm jekk kif hemm data votazzjoni nominali miftuħa kieġibkom. Il-votazzjoni 38 favur, 11 kontra 5 astenzjonijiet, proset li rapporter. Għallu li li ma votajniex fuq l-emenda numru 9. Max feje, dazzat fuq paġna 25 Wara l-kompromess, u kedna l-emenda numru 9 sebtuwa. Minu favur kontra stenzjonijiet għaddiet, Sur Hokmark jek jogħġbok. Sur President, flimkien ma' Esther DeLang u Brian Hayes, jiena ħa nemes rapport ta' minorita minorita ta' membri ma' rapport. Tajjeb naħseb illi dan ir rapport u l-votazzjoni tal-lum huwa importanti ħafna maġġoranza kbira ta' dan il-Kumitat appoġġaw din proposta ambizzjuża li tindirizza wkoll il-problema tal-kwistjoni tat-taxxa diġitali brabta ma' soluzzjonijiet innovattivi u aħna nistana bil-ħerqa li jkun hemm ukoll soluzzjonijiet innovattivi anke minħata tal-Kunsill ma ngħaddu għall punt li jmiss li rridu nivvutaw dwaru l-abbozz tar-rapport minħata s-sur bajje fuq semestru Ewropew għal-politika ekonomika u l-koordinazzjoni ta' din il-politika il-istħarriċ ta' tkabbir annwali, kompromess A favur kontra għadda, kompromess B favur kontra sanzjonijiet għadda, kompromess C favur kontra għadda, kompromess D favur kontra għadda kompromess E favur kontra stanzjonijiet. Għadda kompromess F favur kontra stanzjonijiet. Għadda kompromess G favur kontra stanzjonijiet. Għadda kompromess H favur kontra stanzjonijiet. Għadda emenda 190 favur kontra stanzjonijiet. Ma tiċ kompromess I favur kontra stanzjonijiet għaddiet kompromess J favur kontra sanzjonijiet. Għadda kompromess K favur kontra sanzjonijiet. Għadda kompromess L favur kontra sanzjonijiet. Għadda kol kompromess M favur kontra sanzjonijiet. Għadda kompromess N favur kontra sanzjonijiet. Għadda kompromess O favur kontra sanzjonijiet. Għadda l-emend Emenda 369 favur kontra stanzjonijiet. Ma ditx naddu issa għal premessi tixtiqu tivvutawhom tivvutaw fuqhom flimkien fi gruppi mela nivvutaw fuq dawn is-citations minn wieħed sa disa favur kontra stanzjonijiet. Għaddew l-emenda numru wieħed favur kontra stanzjonijiet. Għaddew issa citations minn 10 sa 15 favur kontra stanzjonijiet għaddew l-emenda numru 2 favur kontra stazzjonijiet aħjar li verifikaw għaddi permessa votazzjoni elettronika kjoġobkom i-votaw. Għanna vot sejl ta' PP, nar il-votazzjoni. Għaddit Citation 16 favur kontra stanzjonijiet għaddiet l-emend numru 3 favur kontra stanzjonijiet għaddiet minn 17 sa 19 favur kontra stanzjonijiet għaddew l-emend numru 4 favur kontra stanzjonijiet għaddiet għaddiet l-emenda numru 5 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, citation 21 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, l-emenda numru 6 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, l-emenda 7 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, citation minn 23 sa 26 favur kontra stanzjonijiet għaddew, kompromess per favur kontra stanzjonijiet għaddew, issa kompromess vek, favur kontra stanzjonijiet għadda, kompromess E favur kontra stanzjonijiet għadda, l-emenda 22 favur kontra stanzjonijiet maddiċ. Maddiċ, emenda 26 favur kontra stanzjonijiet maddiċ, kompromess R favur kontra stanzjonijiet għadda, l-emenda 36 favur kontra stanzjonijiet maddiċ, kompromess S. Lekin hemm maġġoranza kbira favur Jek tixtiju niverifikaw iżda fuq l-emenda 36. Għanna vot zejt tal-PP. E. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 5 favur 48 kontra. Kompromess F favur kontra. Estenzjonijiet. Għadda. L-emenda numru 4 favur kontra astenzjonijiet maddix. Kompromess C favur kontra astenzjonijiet maddix. Kompromess E favur kontra astenzjonijiet. Għadda. is sabħa il-ġdid fuq kontribuzzjonijiet fil budget favur anzi dan huwa fuq rapport tal-AGS favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet fuq il-budget favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet maħniex ħanivvotaw fuq tliet paragrafi tal-budget u nivvotaw fuq is-subheading li jista' jiżdied għal l-ambjent, food safety, etc. favur kontra sanzjoni ta' diet, paragrafu 7 favur kontra fuq l mvd votazzjoni mingħajr votazzjoni miftuħa kieġabkom, għanna vot żejjed tal-PPE, votazzjoni maluqa, għaddit issa paragrafu 18 tal mv favur kontra Naħseb li għandna l-istess maġġoranza zdajja niverifikaw votazzjoni nominali kieġobkom. Votazzjoni magħluqa. Dina maddiċ il-paragrafu 19 tal-envi favur. Jekk tixtiequ nivverifikaw għal-paragrafu 19. Nala il-votazzjoni. Paragrafu adottat. Paragrafu 20 tal-MV wkoll. Kieġobkom, votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. diġ dan il-paragrafu, paragrafu 21 tal-MD favur kontra sanzjoniet. diġ. Votazzjoni nominali fuq test kollu kif kien hemm id-dat kieġobkom votazzjoni elettronika ivvotaw. Għanna votzijiet tal-PPE Nara il-votazzjoni. 45 favur, seba kontra astenzjoni waħda proset li rapporter. Issa ngħaddu għal rapport tas sur Tremosa fuq il-kompetizzjoni. Kompromess għafa fuq il-kontrastanzjonijiet għaddiet, emmen darbu 12 favur kontrastanzjonijiet maddiċ, kompromess B favur kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess ċe favur kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess de favur kontra astenzjonijiet għaddiet, l-emenda 37 favur kontra Nasab li għaddit, iżda mintomx tollu kom sewġi ġifiri dun verifikaw l-emenda. Kħeġobkom votazzjoni miftuħa. nara il-votazzjoni 28 favur 25 kontra l-emenda 38 favur kontra stanzjonijiet għaddiet l-emenda 39 favur kontra jekk tixtiequ nistgħu nivverifikaw jekk iġobkom votazzjoni miftuħa. Nara il-votazzjoni ma' Menda 40 favur kontra xini l-pozizjoni ta' PPE kontra stanzjoniet. Għaddit 41 favur kontra stanzjoniet. Għaddit 42 favur kontra stanzjoniet. Aħjar u 42 votazzjoni elettronika miftuħa kieġob kom votaw. Vote is closed. A draw. Nala il-votazzjoni maddiġ. 43 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ. Anzi, ħajar niverifikaw l-Soċjalisti Demokratiċi kienu favur. Vote is closed and is adopted. 44 in favor, against, abstentions, rejected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 Għaddiet l-emenda d-tnejju design favur kontra astenzjonijiet. Votazzjoni miftuħa jgħan verifikaw fuq design. Post. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda 93 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet 95 favur kontra astenzjonijiet għaddit 96 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit kompromess kif favur kontra astenzjonijiet. Għaddit 107 favur kontra astenzjonijiet. Nasseb li għaddit u kol jek tixtiqu niverifikaw għamela le votazzjoni miftuħa fuq 107. Vote is closed is adopted 108 in favor against abstention 108 favur kontra stanzjoniet ma dirċ 113 favur kontra stanzjoniet Nasab li ma dirċ imma ħjar niverifikaw votazzjoni f'saħħ kieġa. One EPP too many. Vote is closed. Is rejected. Ma dirċ. 114 favur kontra sanzjonijiet. Għaddit 117 favur kontra. Jekk tixtiequ u 117 jekk jogħġobkom votazzjoni Vote is close? Votazzjoni magħluqa Maddiċ 119 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 120 favur kontra astenzjonijiet ma maddieċ. Kompromess L favur kontra astenzjonijiet. Għaddit di minna problemi ta' xej, zdejk nistgħu nistaw niverifikawa. Kompromess L votazzjoni miftuħa kieġobkom. Vote is closed. Nara il-votazzjoni għaddiet. Emenda 131 favur kontra għaddiet 132 favur kontra stanzjonijiet, għaddiet 134 favur kontra stanzjonijiet. Għajan verifikaw kieġab kon votaw. Vote is closed. Is rejected. Votazzjoni maluqa ma d-dieċ. Emenda 135 vot naqsmu żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet. Ma d-dieċ. 136 favur kontra stanzjonijiet. dieċ il-kompromess emme favur kontra astenzjonijiet. Għadda 144 favur kontra stanzjonijiet. Għadda waħda 146 e favur kontra astenzjoni ta' tiet, 147 favur kontra astenzjoni ta' tiet, 148 favur kontra astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw, naħseb li ma' tiet, iżda aħjar niverifikaw permessa votazzjoni elettronika. Nal il-votazzjoni ma' tiet. Kompromess enne favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 156 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 158 maqsum żewġ partit l parti favur kontra stanzjonijiet għaddiet. L-tieni parti favur kontra astenzjonijiet. Naħseb li maddiċ iżda jen verifikawa votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa maddiċ vot wieħed differenza 160 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 164 favur kontra Aħjar niverifikaw per messa votazzjoni elettronika kieġob votaw. Nalaq il-votazzjoni. Għaddit 165 favur kontra stanzjonijiet. Għaddit 166 favur kontra stanzjonijiet. Għaddit 167 favur kontra stanzjonijiet. Għaddit kompromess u PRS favur kontra stanzjonijiet. Għadda 178 favur kontra stanzjonijiet. Għaddit kompromess E favur kontra stanzjonijiet. Għadda 197 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ Kompromess T favur kontra stanzjonijiet. Għadda l-emenda 205 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet 207 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet 209 b'emenda orali favur kontra jekk tixtiequ nistgħu nivverifikaw kieġobkom votaw. Nar il-votazzjoni għaddiet 210 favur. Lena għaddu għal-kompromess u mill-ewel favur kontra stanzjoniet. Għadda 220 favur kontra stanzjoniet. Għaddiet 220 favur kontra stanzjoniet. Għaddiet 222 favur kontra stanzjoniet. Għaddiet 223 favur kontestanzjonijiet. Għaddiet 223. Għaddiet 224. Favur kontestanzjonijiet. għaddiet u kol kompromess ver favur kontestanzjonijiet. għadda. Issa 233 favur kontestanzjonijiet. jek t-ixtiqni verifikaw. 233. Vote is closed. A draw is rejected. 234. 234 favur kontra ta' 235 favur kontra ħan iċċekkjaw niftaħ votazzjoni. Votazzjoni magħluqa. Din ma taddix. Il-kompromess eh, W b'emenda orali favur kontra Niċċekkjaw, niftaħ votazzjoni fuq kompromess W bl-emenda orali. Jiena qed nara plus hawnhekk. Skużawna jekk qegħdin nikkonsultaw mala jawnek. Kompromess l-emenda orali. Iva, naħseb votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda nifċekjaw. Votazzjoni maluqa ma taddix 243 eh, tad adottat taddi issa il-kompromess X kompromess ġi adottat kompromiss Y favur kontra issa AA da 254 taddi u u 256 eh, favur kontra dotata l-emenda u u 257 favur kontra dotata Mela sa 260 immorru għal 261 favur kontra adottata. un bat immorru għal 200 256 favur kontra astensjonijiet għaddi 66 favur kontra astensjonijiet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 276 favur kontra astensjonijiet. Mbaħal iċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddix. 277 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 278 favur kontra kontra niftaħ votazzjoni. Is 79, 279, vote is closed. Ah, 78, sorry, sorry, sorry. 278. 287. Mela, 289 281 favur kontra astenzjoni taddi. Niċċekjaw, niftaħ votazzjoni. Votazzjoni maluqa li ntaddi. 283 favur kontra astenzjoniet ma taddix, 284 favur kontra astenzjoniet taddi, 88 favur kontra u niċċekjaw 288 niftaħ votazzjoni. Vote is closed is reject. Il-votazzjoni maluqa ma taddix 289 favur kontra astensjoniet ma taddix, l-emenda 209, eh, emenda orali favur kontra astensjonijiet ma taddix. 291 favur kontra. Nitċekjaw 291 votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Tazzjoni maluqa. Ma taddix 292 favur kontra. Nċekjaw, niftaħ votazzjoni. Kieġobkom, ollu idejkom. Jek tidu taġlu. Votazzjoni maluqa. Taddi. L-emenda numru 2 inta favur Trid jena qed nara differenzi fil-listi tal-votazzjoni jena naħseb nistgħu nivvutaw mill-emenda 2 sal-emenda 8 jekk taqblu. Favur eh, kontra stanzjoniet jaddu, l-emenda 10 favur kontra. Niċċekkjaw? l-inta 10. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa, għanna imko nipprovaw minn 3 sa 12 jekk taqblu. Favur kontra stensjonijiet jaddu, imko 13 favur kontra astensjonijiet taddi, imko 14, nistanejt mill-14 sa 26 sa 25. Iva, 14 sa 25 imkom. Mela, wahda wahda triduhom, 14 favur kontra stenzjoni ta' 17. Issa minnaw mis 17 sa 25 favur kontra stenzjonijiet jgħaddu. Imko 26 favur kontra stenzjonijiet taddi. Issa moru agri wieħed favur kontra astensjonijiet taddi. Agri Tnej favur kontra astensjonijiet taddi agri erba favur kontra astensjoniet taddi, agri ħamsa favur kontra astensjoniet taddi, agri sitta favur kontra Niċċekjaw agri numru sitta. Niftaħ votazzjoni. The vote is closed. Votazzjoni maluqa taddi. Agri seba favur kontra astensjonijiet taddi. Agri disa favur kontra astensjoni taddi. Agri asra, favur kontra astensjoni taddi. tlettax, favur kontra astensjonijiet Niftaħ il-vot. Votazzjoni maluqa. Iva taddi agri 14 favur kontra stenzjoni taddi agri 15 favur kontra stenzjoni taddi 16 favur kontra stenzjoni taddi 17 favur kontra astenzjoni taddi 18 favur kontra astenzjoni taddi 19, favur kontra astenzjoni taddi, agri 20, favur kontra astenzjoni taddi, Issa. Mela, premessa ma nifutawx fuqhom u mmorru għas-citations l-medma u numru wieħed favur emendma, emenda numru wieħed favur kontra niċċekkjaw l-emenda numru wieħed. Votazzjoni maluqa. Taddi. Citation wieħed sa' sitta favur kontra il-Pepe qed jaqblu adottati mela l-emenda 2 iva 3 adottata meda 4 favur kontra astenzjoni taddi emenda 5 favur kontra astenzjoni taddi Emenda 6 favur kontra astensjoni taddi. Mela 10 saħdax, favur kontra astensjonijiet jaddu. L-emenda 7 favur kontra astensjonijiet taddi. 12 favur kontra astensjonijiet taddi. 8 favur kontra astensjonijiet ma taddix issa nivvotaw votazzjoni nominali dokument kif ġi emendat. Votazzjoni miftu votazzjoni maluqa. 49 favur, 5 kontra, assenzjoni waħda, nifraħ il-rapporter. Issa nivvutaw fuq l-opinjoni, la bosta opinjoni tas-sur Tremosa dwar Eh, l-emenda 32 favur kontra astenzjoniet adottata, favur kontra eh, eh, adottata, 34 adottata, 35 favur kontra astenzjoniet taddi, 36 favur kontra astenzjoniet ma taddix, 37 favur kontra astenzjoniet taddi, 38 favur kontra astenzjoniet taddi, 8 favur Le, 38 ma nistax nivvota fuqa, ġifiri kollox sow, il-numru 40. E, er, favur kontra nitċekjaw il-vot, il-vot, niftaħ vot, il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Din, taddi 41 favur kontra Wieħed u erbajn niftaħ votazzjoni. Votazzjoni maluqa din ma tadix. 42 favur kontra astensjonijiet taddi, 43 favur kontra astensjonijiet taddi, 44 favur kontra astensjonijiet eh, taddi, 45 favur kontra astensjonijiet taddi, numru 11 favur kontra astensjonijiet ma tadix, 46 favur kontra. Niċċekjaw is-46 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi. 48 favur kontra. Niċċekkjaw 48 niftaħ il-vot. Vote is closed. Is adopted. Votazzjoni maluqa. Taddi, 50 favur kontra stenzjoni taddi, 13 favur kontra astenzjoni taddi 14 favur kontra astensjonijiet taddi, 51 favur kontra astensjonijiet taddi, 52 favur kontra astensjonijiet taddi, 53 favur kontra astensjonijiet taddi, 54 favur kontra il-ħodor favur liberali u koll ġifiri taddi, 55 favur kontra astenzjoni taddi, 15 favur kontra astenzjoni taddi, 56 favur kontra astenzjoni taddi, 57 favur kontra astenzjoni taddi, 16 favur kontra astenzjoni taddi, 58 favur kontra astenzjoni taddi, 17 favur kontra astenzjoni taddi, 18 favur kontra astenzjoni taddi, 19 favur kontra astenzjoni taddi, 20 favur kontra astenzjoni taddi, 21 favur kontra astensjoniet taddi, 22 favur kontra astensjoniet ma taddix, wieħed favur kontra astensjoniet taddi, 23 favur kontra astensjoniet ma taddix, 2 favur kontra astensjoniet taddi, 24 favur kontra astensjoniet. Ħalli ċekjaw l-24 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa taddix, 25 favur kontra stenzjoniet ma taddix, 26 favur kontra stenzjoniet taddit, numru 3 favur kontra nitċekjaw numru 3, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Intaddi. 27 favur kontra stenzjoniet taddit, 28 favur kontra stenzjoniet ma taddix, numru 4 favur kontra astenzjoniet taddi, 29 favur kontra stenzjoniet taddi, 5 favur kontra astenzjoniet taddi, numru 6 favur kontra niċċekjaw numru 6 nifta votazzjoni. Votazzjoni maluqa din taddi, 31 favur kontra stenzjonijiet taddi. Nivvotaw fuq id-dokument kollu kif ġie emendat, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 50 favur, 4 kontra u ma kienx hemm astensjonijiet issa għandna l-aħħar rapport biex niddeċidu fuq il-membru tal-Bord tal esserbi il-Sinjur Jazbek. Mela, vot sigrit, niftaħ il-votazzjoni. Għanna vot zejiet għal-PPE. Votazzjoni maluqa. 41 favur 6 eh, kontra 5 astensjonijiet nifraħ l-sur Jazbek. Inti issa eh, kif kifatkom kem smajtu mela aħna bek spiċċajna s-sessjoni tal-votazzjoni u anki s-sessjoni l-laqa tal-lum għalhekk nerġgħu inkomplu għada fid-disa. Niddiskutu il-pakket eh, bankarju. Grazzi ħafna nala is-seduta.